Pablo, ready? Okay, KKK, we ready? Kike ġabkom, aħna lesti, kike hudu postkom biex nibdaw il tagħna. Thank you very much. Uh, may I... Grazie ħafna. Naddu għall-adozzjoni tal-agenda tal-lum. Mwet nara l-ebda oġġezzjoni mela noħda pala adottata. Imbagħad hemm l-approvazzjoni tal-minuta tal-minuti tal-laqa ta' 9 ta' Jannar, żewġ laqat 13 ta' Jannar, 16 ta' Jannar, 22 sa 23 ta' Jannar, 27 ta' Jannar dartejn. Il-minuti tqasmu bħas-soltu nistgħu nqishom bħala approvati. Iva, grazzi ħafna. Hemm avviż qasir minn tal-President il-bqija ser isiru għada qabel il-votazzjoni il-vot ta' Ekon u Libe ta' da fil-ħodu, il-membri fakru għam li l-vot fuq il-dokument ta' trasferiment tal-fondi ser isseħ fil-disa ta' fil-ħodu fil-laqa ta' Libe PHS 3C050 imbagħad immorru lura għal din il-kamra 5 ġetlita fejn is-sessjoni ta' votazzjoni tal-ekon tibda fl-10 ta' filgħodu. Jiġifieri l-ewwel libe u mbagħad ejjew hawnhekk għaliex dan huwa wieħed minn dawn dokumenti konġunti. Anke fuq il-votazzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjamenti tat-terrorizmu dan iser iseħ għada il-ħamis. Wara l esplorajna bosta għażliet, deċidejna li l-votazzjoni seħ il-ġimgħa d-dieħla nar il-ħamis 20 ta' frar fin-nofsija. Nifem li mhux ideali għal xi membri iżda xorta ħażina ma kienx hemm alternattiva possibbli matul ix-xahar ta' frar. Il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu mhux ser iseħħu għada imma il-ħamis li ta' 20 ta' frar fin-nofsija. Dak il-moment ta' xej stramp għaliex inkella tkun għar jekk nħallikom tivvotaw wara nofsinhar. Skużawni ta' dan. Issa naddu għal punt numru 4 fuq l-agenda tagħna, punti 4 u 5 nipproponi li nagħmluhom flimkien bħala sessjoni konġunta għaliex hemm interazzjoni bejn iż-żewġ suġġetti. Ġifieri flok noqogħdu nirrepetu l-affarijiet dartejn tistgħu tgħidu l-affarijiet darba. Dan ifisser li jiena ser ngħaddi l-mikrofonu liż żewġ rapporters, mbagħad ix-shadow rapporters u nittamawlu kollox jagħmel sens. L-ewwel qabel kollox nibdow fuq servizzi ta' ħlas fis-suq intern u il rapporter huwa Diogo Feo. Jekk jogħġbok. Mutu brigad. Grazie ħafna, President. Nixtieq nibda billi nispjega kif ix-xogħol twettaq flimkien ma' Shadow Rapporters vari. Ħdimna fi spirtu ta' kompromess. irnexxienna naħdmu b'mod effettiv u pass maġġel u tajjeb li mhux dejjem ikun faċli nagħmluh dan. L-ewwel nett nixtieq nesprimi sens ta' ottimiżmu minn tagħna dwar il-possibilità li inżommu mal-kalendarju li ġi stabilit biex nivvutaw hawn fil-kumitat fil-frar u mbagħad nivvutaw fil-plenarja f'April. Tieni nixtieq nisħaq illi dan kien possibbli għaliex kien hemm grat wiesa ta' ftejm bejn il-partit bejn il-gruppi preżenti hawnhekk fuq il-ħarsin tal-konsumaturi. Dan kien wieħed mill-partijiet essenzjali tal-ħidma tagħna. Inna naħdmu bl-idea f'moħħna li nagħmlu semplifikazzjoni tat-testa direttiva kemm jista' jkun possibbli. Sabiex bekk, fi żmien qasir minn tal-inqas ma jkunx hemm għalfejn qogħdu nfasslu kollox mill-ġdid. Kif qed bosta drabi, Lan tagħna kien ukoll li ninkludu affarijiet ġodda fil-direttiva tas servizzi ta' pagamenti biex ngħaddu minn PSD wieħed għal PSD 2. Dan ma jirrappreżentax bidla kbira fil-qafas legali din il-bidla minn PSD wieħed sa 2 li tirrappreżenta huwa aġġornament li permezz tiegħu inkunu nistgħu nħarsu b'mod pożittiv fuq it-TPPs, xi ġdida ġdida, kunċett ġdid li jġib miegħu sfidi ġodda. Hemm il-kwistjoni tas-sikurezza u s-sigurtà ta' tranzazzjonijiet. Hemm l-impossibilità li seħ frodi f'dan il-qafas ta' TPPs, il-pagamenti tal-partijiet terzi, u anke l-ħtieġa li nadottaw un daħlu ċertu prinċipi dwar il-protezzjoni tad data f'dan il-każ il-protezzjoni tad data bankarja. Dan kollu sar f'kooperazzjoni sfiqa ħafna mal-Kummissjoni Ewropea u hawnhekk nixtieq nikkludi bl-istess mod li bdejt billi nesprimi tamiet kbar li dan ix-xogħol ikompli jaħdem biex nimxu l-qoddim jimxi kollox ħarir u nirringrazzja l shadows kollha l assistenti kollha kif ukoll il-Kummissjoni. Kollha kontribwew għal din il-konklużjoni ta' suċċess li kważi l-ħakna. Grazzi ħafna tajta President, issa naddu għal tariffi tal-interkambju nad il-mikrofonu lil Pablo u mbagħad nerġgħu lura għax Shadow Reporters. Grazzi Sharon. Nixtieq nibda billi nitkellem fejn ħalla Diego Feo. Nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporteurs, l-assistenti tagħna u l-Kummissjoni Ewropea. Grazzi tal-li ħdimna it-fit f'dan ix-xogħol. Dan għaliex huwa estremament importanti jekk verament irridu namlu kollox fil-ħin li għanna dispożizzjoni tagħna. Jiena r-rapporter għat tariffi tal-interkambju għat tranzazzjonijiet ta' pagamenti bbażati fuq karti ta' debitu u karti ta' kreditu. Ridna trasparenza, ridna nsaħħu s-suq intern u anke l-fatt li l-kumpaniji jrid ikollhom inċentivi sabiex bekk nipromovu l-innovazzjoni f'settur ewlieni tal-ekonomija. U l-aħħar iżda mhux l-inqas hemm ukoll il-kwistjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur. Huwa minnu li dawn il-prioritajiet mhux dejjem ikun faċli li niksbu bilanċ għalihom u xi kultant saħan sitra ikonna interessi li jitlu f'xulxin hawnhekk. U għalhekk kellna nagħmlu tajjeb biex nkunu nistgħu nindirizzaw dawn l-erba' prioritajiet. min qal li tnaqqis ta' dawn it-tariffi tal-interkambju jkollhom effetti sekondarji waħda ħaġa twassal għall-oħra u iżid il-spejjeż tal-kreditu. Din hija possibilità u ħadd ma jista' jeskludi dan ix-xenarju Imma jekk din is-sitwazzjoni issir realtà, allura naħseb li minn tal-inqas min-naħa tagħna nkunu żgurajna li jkun hemm trasparenza. Għaliex jekk konsumatur juża l-karta tal-kreditu tiegħu minn tal-inqas ikun jaf eżattament kemm qed iħallas għat-tranzazzjoni. Issa naddu għall-emendi. Nixtieq nikkummenta fuq l-emendi individwali u l-kwistjonijiet ewlenin tar-rapport li jiena fassalt. L-ewwel l-artikolu uniku dwar l-ambitu. Palma tafu il-proposta tal-Kommissjoni teskludi il-TPPs, l-iskemi ta' partijiet terzi, u teskludihom mill-ambitu. U anke minn dawn il-limiti massimi, jiġifieri d-dispożizzjonijiet tal-artiklu 7 imbagħad jixtieq jissepara l-entitajiet ta' proċessar u l-iskemi tal-partijiet terzi. Ġifiri din hija xi ħaġa li għad rridu niddiskutu imma m'hemmx dubju li hemm xi ħaġa minnu dan l-aspett. Jillaqqas biss naħseb li hemm tariffi tal-interkambji fit-TPPs u li tagħmel limitu massimu għal dawn l-iskemi hija diffiċli, ma l-artiklu 2 mbagħad id-definizzjonijiet irnexxi li nilħaq kompromessi ma' shadow rapporters f'dak li għandux jaqsam ma' definizzjonijiet li u mill-Kummissjoni Ewropea. Sabiex bekk nkun nistgħu nipprovdu iktar ċarezza fuq il-kwistjoni kollha ta' tranzazzjonijiet ta' kreditu x'il-fisser u x'inhija tranzazzjoni ta' debitu. Fuq il-kwistjoni tal-limiti massimi, u il-periodi ta' applikazzjoni l-artikoli 3 u 4 naħseb li hemm konsens wiesa pjuttost li fil-każ ta' tranzazzjonijiet ta' kreditu ir-rata tkun 0.3% naħseb li nistgħu naqblu fuq dan iżda hemm iktar problemi mbagħad fir-rigward il-limiti massimi fuq tariffi tal-interkambju. U hemmhekk għadna rridu niddeċidu jiena qed nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex niksbu l-aqwa soluzzjoni possibbli li jkollha l-ikbar appoġġ possibbli. Aħna nixtiequ iktar informazzjoni fuq l-impatt li dawn it-tariffi tal-interkambju ser ikollhom fuq is-sitwazzjoni fl-Istati membri u għabbażi tal-informazzjoni li rċevejt mill-Kummissjoni Ewropea Hemm studju jew rapport li huwa disponibbli u nixtieq nistaqsi lill-Sinjura President jekk nistgħux ngħaddu l-mikrofonu l-Kummissjoni Ewropea biex ituna aktar tarif fuq is-sejbiet tagħhom. Artikolu 8 fuq il-co-badging jien naħseb li l-proposta oriġinali tal-Kommissjoni tispiċċa tiswa kontra lan li xtaqet inizjalment. Il-Kummissjoni qiegħda tgħid li konsumatur ma jistax ikollu metodu mażul minn qabel u ikollu jażel il-metodu tiegħu kull darba li jkun irid jagħmel tranzazzjoni. Naħseb li dan huwa ineffiċenti, mhuwiex effettiv u jwassal għal wis komplikazzjonijiet ta' li x'jaqsam mal-pagamenti. Dan iwassal għal iktar domin u għalhekk jiena nittama li nilħqu konsens u nittamaw li nkunu nistgħu niksbu kompromess fuq dan il-punt biex bekk ikonna proċess ta' preselezzjoni. Biex bekk il-konsumatur ikun jista' jażel ditta tiegħu minn qabel biex ma jgħodx isib kull darba li l nifsu fis situazzjoni li jkollu jgħod jażel id-ditta kull darba li jagħmel tranzazzjoni. mhux bil-fors li tkun obbligatorja, imma jekk konsumatur ikun irid, għandu jkollu il-possibilità li jkollu skema jew ditta li tkun edem diġa prestabilita biex bekk ikun jista jażel dan darba u mhux kull darba li jrid jagħmel transazzjoni. Artiklu 10. Fuq ir-regola li tonora il-karti kollha ta' kreditu jew ta' debitu hemm bżonn li l-konsumaturi jkunu jafu li l-karta tal-kreditu jew ta' debitu tagħhom tkun aċċettata man tal-ħanut. Jekk tal-ħanut ikollu dritt li jiċħat l-użu ta' ċertu karta ta' kreditu jew ta' debitu dan ser wassal, ser wassal biss għal inċertezza fost il-konsumaturi u naħseb dan jiswinna kontra. Flok ikonna promozzjoni tal-użu ta' karta ta' kreditu jew ta' debitu bħala pagamenti ħaniksbu il-kontra. Il-konsumaturi jkunu mħazbin il-karta tagħhom ma tkunx aċċettata u għalhekk ikol hemm alternattiva li aħalsu bi flus kontanti minflok. Dan ifisser li nkunu qed niksbu il-kontra ta' dak li għedna nixtiequ niksbu. Issa, l-kwistjoni tal-artikolu 10 nħtieġu nindirizzawha flimkien. Flimkien mal-kwistjoni ta' surcharging li kunem miżata addizzjonali li taħares leha l-onorevoli Diego Feo. Ma naħsibx li tal-ħanut għandu jkollu l-possibilità li jiġħad l-użu ta' ċertu karti ta' kreditu, għanna nippermettu lil tal-ħanut li forsi jagħmel miżata addizzjonali fuq dik it-tranzazzjoni li ssir bil-karta ta' kreditu jew ta' debitu jekk tintuża tip partikolari ta' karta ta' kreditu. Imma minn tal-inqas il-konsumatur jekk irid juża din il-karta ta' kreditu jew ta' debitu ikun jista' jagħmel dan. Jien naħseb li nistgħu niksbu kompromessi b'dan il-mod jiena d-dispożizzjoni tagħkom u lest nisma' minn għandkom x'tixtiequ tgħidu u x'inhuma t-ħassibiet tagħkom. Grazzi, Sinjura President. Grazzi. Mullura lura Shadow Rapporter l-ewwel waħda tal-SND l-Onorevoli Ulvikson. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal xogħol siewi li wettaq. Diffiċli li nisseparaw ċertu partijiet minn oħrajn, iżda nħoss li xorta waħda huwa possibbli li naslu għal kompromess tajjeb hemm bżonn nibdew bħala punta tluq mill-bażi biex inkunu nistgħu nqisu s-suq intern. Jeħtieġ li nżommu f'moħħna li l-ewwel qabel kollox għad hemm 28 stat membru nazzjonali. Hemm imbagħad mobilità transkonfinali, l-kummerċ elettroniku. Għal daqstant neħtieġu li naslu għal suq intern mill-aktar fis possibbli. Skonti fil-fatt għanna naħdmu b'dan il-mod. Jider li kollox ċar daqs il-kristall. Issa jekk naħsbu dwar il-fornituri differenti dwar dak li qed tipproponi l-Kummissjoni, fil-fatt rridu naraw li jkun hemm regoli ġenerali, ġenerali li jaħdmu bl-istess mod għal kulħadd. Dan hu l-modell l-aktar effettiv. Mbagħad forsi għandu m'għandux ikun hemm kuntratti bejn partijiet terzi jew inkella dawk li jagħtu servizzi ta' ħlas Barra minn hekk importanti wkoll li l-partijiet kollha jifmu eżattament dak li qed jiġri. Jiġifieri l-proċess irid ikun kontrollat aħjar kemm jista' jkun. Il-konsumaturi irid iħossuhom moħħhom mistrieħ irid ikun hemm miżuri ta' sigurezza propju f'dan ir-rigward. U dan japplika l-partijiet kollha li irid ikollhom responsabiltajiet ċari stabiliti. Dan kollu seħ sissa b'mod kostruttiv iżda issa wasanna fi żmien biex insibu soluzzjoni, soluzzjoni li taħdem, soluzzjoni ġenerali li tkun tista' jkollha suċċess. Dak li għandu x'jaqsam mal commissions differenti li għandhom li jistaw japplikaw tal-ħanut, dan importanti, pero nispiċċaw li jagħmel sens jekk ikun mekkaniżmu li jagħmel sens, li jkun raġonevoli, u għalhekk irridu nevitaw li jkun hemm li ma jkunx hemm miżati li ma jagħmlux sens u li ma jkollhomx ġustifikazzjoni għalihom li jkolli ħallas għalihom il-konsumatur. Għal daqstant, il-konsumatur diffiċ li jifhem li huma l-ispejjeż totali meta jiġi biex jixtri oġġett, dan għandna nevitaw. Per eżempju, nistgħu nagħmlu projbizzjoni għal kollox tal-commissions u bekk dan mod ġenerali għandu jwassal għal riżultati tajbin. Biex ikonna suq intern adattat anke fir-rigward il-pagamenti bil-karti ta' kreditu jew ta' debitu dawn għandhom iwaslu biex nwaslu għal proibizzjoni tal-commissions tal-miżati addizzjonali. Jiena naħseb li għanna nipruvaw neħelsu minn dawn it-tipi ta' miżati addizzjonali għal pagamenti kollha u mhux biss il-pagamenti bil-karta ta' kreditu jew ta' debetu, biex bekk kulħadd ikun jista' jkonvint bis-suq intern mhux biss il-konsumaturi. Għaldaqstant irridu nsibu soluzzjoni ġenerali għal dawn il-miżati addizzjonali u anke għal pagamenti. Hemm bżonn li jkun hemm kemm jista' jkun restrizzjoni. Iżda Fl-istess ħin irridu naraw li nanalizzaw strutturi varji fuq livell tekniku. Importanti nisqu wkoll li jeħtieġu nsaħħu il-perspettiva tal-konsumatur. Sissa id-diskussjoni saret u issa rridu nkomplu fl-istess triq. Grazzi. Um, thank you. I think I'll now go to... Grazzi. Issa nduru li sul-sur Baldini, jek jinsab hawnhekk. Le, ma jinsabx hawnhekk. Sophie Indveld? Xi ħadd forsi ħajitkellem għannom tagħha? Nils? Grazzi President. L-ewwel net nirringrazzjakom għal dan ir-rapport bilanċat. Jiena nappoġġah. Iżda rrid infassalċi emendi dwar il-capping tal-miżati ta' tranzazzjoni għal kartijiet ta' kreditu ta' debitu fejna u koll napoġġa l-linja ta' rapporter. Jekk ikona dan il-limitu jista' jirrazza l-innovazzjoni u nerġgħu moru lura lejn il-kontanti għaliex ma jkoprix l-ispejjeż ta' bosta tranzazzjonijiet fil-Finlandja bħal fl-Iżvezja. Hemm użu mifrux tal-kard wieħed jista' juża l-karta tal-kreditu biex jixtri biljett tal-linja jew inkella kafe felsinki, din hija xi ħaġa milquha ħafna. Iżda jekk dawn it-transazzjonijiet ser jiġu regolamentati b'tali mod li jkun hemm it-telf il-banek ma jagħtux tal ħanut din l-infrastruttura u bekk ikun hemm il-ħtieġa li wieħed iġor il-kontanti miegħu. Hemm min jemmen illi l-ġestjoni il tal-kontanti ja bla riskju u bla spejjeż dan mhux minnu għaliex din tiswa kemm għal tal-ħanut kif ukoll għal banek. Tal-ħanut talbu lil banek sabiex joħorġu bidejja ġodda ħalli kun jistgħu jaqdu l-konsumaturi b'mod aktar rapidu. Żommu seru ikun hemm inċentiv għal banek ħalli joħolqu sistema pal din u jekk ikun taħt 28 euro huma ma jagħmlux eħ minna. l spes ta' tranzazzjoni huma dwar madwar 45 ċentesmu għal kull tranzazzjoni u dan ifisser illi ma jmorrux minn taħt eh, jekk tkun il fuq minn 20 euro tranzazzjoni. U għalek aħna tindaħlu limitu ta' minimu ta' seba' ċentezmu u l-utent detentur tal-kard jista' jiġi kastigat u skont l-informazzjoni tagħna it-telf huwa madwar 0.9% tal-ċifra totali. Wieħed għandu jdaħħal ukoll limitu għall ispiża minima illi għandha tkopri l-spejjeż ta' tranzazzjoni. Jiena nippreferi l-proposta pala medja meqjusa jina naf li hemm xi tħassib dwar it-trasparenza iżda jekk il-kontrolluri nazzjonali u l-awtoritajiet bankarji jagħmlu supervizjoni ta' dan u jkun hemm xi sanzjonijiet għal dawk illi jiksu regoli jiena ma narax għaliex għandhom jinqalaw xi problemi. Tieni kumment dwar il-capping fuq il-karti tal-kreditu nipproponi tneħħija tal-capping eh, kif il-Kummissjoni trid tneħħi ir-regola tal-onorar tal-kards kollha. It-tielet kumment dwar id-definizzjoni ta' tranzazzjoni jekk tranzazzjoni wara 48 sija tkun tranzazzjoni ta' kreditu dan joħloq inċentiv sabiex il-banek idewmu tranzazzjoni b'jumejn. Għalhekk jiena nirakomanda illi immorru lura lejn id-definizzjoni proposta mill-Bank Ċentrali Ewropew. Fl-aħħar net hija ħasra li l-Kummissjoni ma tatniex evalwazzjoni ta' impatt dwar kif il-proposta tista' twassal għal impatt fuq l-Istati membri. Kif qed fil-bidu uħut mill-Istati membri għandhom firxa livell oli ta', ta firxa u x-Istati membri oħra għandhom livell baxx ħafna ta' firxa tal-użu tal-cards. Tajjeb wisq. inti eh, tkellimt għannom tijak mux fisem il-shadows. U xek, mux pala shadow. Le, le, jista jkun hemm xi differenzi fil-fema jew ngħidu l-affarijiet mod ċar. Nis qal illi kienet jitkellem dwar l-emendi tiegħu. Jiena xtaqt niċċara illi dan ma kienx fisem Sofi dak li qal ma kienx fisem Sophie li Sofi hija Shadow issa Sur Baldini. Verne xi problema għandna? Suppost kellu jagħmel nies. X'jista' jagħmel? Jekk is-sensiela ta' miżati hija bejn 0.1 sa 0.4 u s-Sinjura Intfeld suġġerit 0.1 suppost għandu jagħmel għandna naslu 0.3? Jekk toqgħod tridu toqgħodu titfgħu n numri bla doċ għamlu intom ma jinteressanix jiena qed nipprova nżomm daqsxejn ordni fid-dibattitu fejn ix-shadows jitkellmu l-ewwel u ir-rappreżentanti uffiċjali jitkellmu l-ewwel. Issa is-Sur Baldini reġa' ġi fostna u jiena ser naddilu il-kelma. Sur Baldini. Grazzi. Grazzi, Signora President. Jena ser naħtaf din l-opportunità sabiex nitkellem bil-Kroat ġalla darba issa għanna l-interpretazzjoni mill-Kroat. Nishtiq ngħid xi affarijiet l-ewwel nedwar il-proposta nfassla mill-Kummissjoni Ewropea għal regolamentazzjoni tal-kwistjoni tal-tariffi tal-interkambju tal kwistjoni tal tariffi tal interkambju fuq il-karti ta' kreditu, jina nemmen li dinja proposta eccellenti, proposta eccellenti għal bosta raġunijiet. Waħda mi raġunijiet ewlenin għaliex dinja proposta ta' sew valida hija għalix din tagħti opportunità li ċittadini. Sabiex jaraw daqsxejn ta' trasparenza fi tranzazzjonijiet tal-karti tal-kreditu ċittadini issa ser ikunu jistgħu ikunu jafu kemm qed iħallsu għal transazzjonijiet tal-karti tal-kreditu tagħhom. Kif qalu il kelliema ta' qabli huwa minnu li hemm xi diskrepanzi aħna danna fuq irċevejna dokumenti mill-Kummissjoni illi tindika id-distak fil-perċentwali bejn it-transazzjonijiet tal-karti tal-kreditu u xi forom oħra ta' pagamenti. Fil-Mediterran qed naraw li dinja dwar daqs 30% u fl-Ewropa ta' fuq il-majistralu fi bnadi oħra din tammont tal-madwar 70%, 70% ta' tranzazzjonijiet kollha. Din hija parti mill-istampa ġenerali, hija pjuttost indikattiva li xtatina idea tal-divergenzi li hemm fl-użu tal-karti tal-kreditu fl-Unjoni Ewropea. Iżana ma nix nitkellmu biss dwar il-volum, dwar il-volum ta' l-użu imma dwar il-tariffi tal-interkambju. U għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni hija mirata mhux biss sabiex jinkiseb livell oli ta' trasparenza imma sabiex ukoll jiġi maqut is-suq intern, ikun hemm maqda fis-suq intern u għalhekk il-kumitat tagħna l-Parlament u l-Kummissjoni hekk qed jippruvaw jiksbu mhix xi ħaġa ġdida wara kollox, hija xi ħaġa tajba li aħna stajna niddiskutu l-affarijiet, smajna proposta eċċellenti minnaħa ta' Sur Zalba. U fisem il-grupp tiegħi u anke bħala xedow jiena nista' ngħidilkom illi aħna ressaqna xi proposti li għandhom lan illi jtejbu l-proposta tal-Kummissjoni hija proposta diġà tajba kif tilkom. U qed tindirizza l-kwistjoni tewlenin l-unifikazzjoni tal-transazzjonijiet tal-karti tal-kreditu, it-tnaqqis tat-tariffi. U sabiex ikun aktar faċli li ċittadini tagħna jagħmlu użu mill-karti tal-kreditu u jħallsu dejjem anqas tariffi tal-interkambju. Irridu wkoll proċedura trasparenti. Iċ-ċittadini tagħna għandhom id-dritt ikunu jafu kemm qed e, jiswewlhom il-transazzjonijiet u aħna smajna dak li proponiet il-Kummissjoni fil-Ġermanja l-ammont medju huwa daqs 1.8 fid-Danimarka daqs 0.1. U issa għanna iċ-ċifri kollha fin-nofs ta' dawn. Jekk ikonna 0.2 għal karti tal-debitu 0.3 għal karti tal-kreditu, irridu narfu l-fatt illi fid-Danimarka hemm tariffi tal-interkambju li huma anqas minn dawn il persuni fid-Danimarka jħalsu daqs 80% ta' tranzazzjonijiet kollha tagħhom bil-karti tal-kreditu u għalhekk l-unifikazzjoni ta' su intern ser iżżid it-trasparenza u ser iżżid ukoll il-volum ta' tranzazzjonijiet bil-karti tal-kreditu. Dan ifisser l-ekonomija parallela ser tiġi mdajfa. Jena Qed nieħu pjaċir nara l-isforzi li għamel is-sur Zalba u sarna nagħmel l-almu u se nipprova nagħmel l-almu tiegħi fisem il-grupp. Tana sabiex dan jitkattar u kemm niksbu kemm jista' jkun affarijiet għaliex hija sew importanti għalina, grazzi. Issa ngħaddi l-kelma lil xi ħadd fisem il-ħodor, ma nafx min nixtieq jitkellem l-ewwel, is-sur Bese, tgħid il-President, iva, dwar is-servizzi ta' pagamenti. Grazzi, Sinjora President. Sabiex nibda, nixtieq malaj malaj ngħidilkom illi aħna nħossu illi badna triq it-tajba flimkien ma' rapporter u l-bosta Shadows. Badna triq it-tajba sabiex niksbu lan doppju ta' din id-direttiva, jiġifieri estensjoni ta' kompetizzjoni b'sistema aktar sigura u ġusta estensjoni tas settur ta' servizzi ta' pagamenti. Dan kollu fl-interess tal-konsumaturi. Jiena mhux ser noqgħod insemmi l-lista ta' ftejemiet u kompromessi li ġew proposti mir rapporter illi diġa tkellem għanna żewġ riservi. U issa ser nikkummenta dwar is-sustanza żewġ riservi. L-ewwel net. Aħna naħsbu illi limitu dwar it-transazzjonijiet awżiljarji dwar codes. Hemmhekk għandna bżonn ta' limitu massimu fejn l-istati membri għandhom. Jiġu mħeġġa sabiex inaqsu dan il-limitu. It-tieni nett is Aħna favur il-proposta ta' kompromess ta' rapporter għajr il-proposta ta' Supervizuri Nazzjonali sabiex ikun hemm deroga fuq dawn l-obbligi bħal ma hemm miktub paragrafu 2b. Aħarnet żewġ kwistjoni ta' ulenin illi mhumiex koperti mill-kompromessi. L-ewwel net hemm il-kwistjoni tal-aċċess tal kontijiet bankarji tal-individwi u t-tini net responsabilità legali jekk l-identifikaturi personali jinataw l-fornitur ta' servizzi ta' partijiet terzi dan u artikolu 66. It-tieni kwistjoni jew l-enija, is-surcharges. Dal-għodu konna nitkellmu dwar dan mal-Kummissjoni, artikolu 56 jitratta it-tariffi addizzjonali u hawnhekk aħna nirakomandaw proibizzjoni totali dwar dawn is-surcharges. Jider li s-sistema qed taħdem bla intoppi fil-pajjiżi fejn din tapplika. Grazzi tassew. Issa l-Onorevole Kaut fisem il-ħodor. Iva, pala xedaw uħan nitkellem nom tal-grupp tal-ħodor. Nittama din informazzjoni hija ta' siwi għalik. Issa dan id-dossier ta' tariffi tal-interkambju huwa importanti liktar meta nitkellmu dwar protezzjoni tal-konsumatur. Aħna nilqaw il-proposta tal-Kummissjoni u aħna nixtiequ kemm jista' jkun inżommu mal-proposta tal-Kummissjoni meta qed niddiskutu l-kompromessi għaliex aħna naħsbu li hemmhekk instab l-aħjar bilanċ. Iżda naturalment aħna qegħdin wasanna biex insibu l-kompromessi u nixtieq nirringrazzja l-rapporter. Artikolu 3-4 huwa importanti fejn qed nitrattaw livelli differenti ta' capping. Kif qal ir-rapporter naħseb illi nistgħu nindirizzaw il-cap levels għal karti ta' kreditu għal dawk ta' debitu aħna nappoġġaw il-level fiss mhux biss il-level ta' perċentwal. Dan jista' Eh, wasal għal diskussjoni fuq il-level ta' seba' ċentezmi għaliex jekk naħsbu dwar l-ammonti żgħar ċkejkna li għet jista' juża l-karta ta' debitu, pereżempju 10 euro, eh, forsi seba' ċentezmi jista' jkun li jkunu jkun livell loli, irridu li dan il-livell innaqsuh xi ftit. Fil-Belġu huwa ta' 5 ċentezmi, 5 ċentezmi u fid-Danimarka hemm rata saħan saħansitra. U kif tafu aħna favur id żero Imma bħala parti mill-kompromess lesti illi niddiskutu dan il-punt. Forsi naqsu xi ftit iċ-ċifra, aħna joġobna il-livell fiss għal karta tal-kredit ta' debitu. Imbagħad dwar idħul fisser aħna irridu nagħmlu mistoqsija l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni qed tagħmel eh, differenza bejn idħul fis-seħħ domestiku transkonfinali Issa aħna qegħdin niddiskutu sabiex indaħlu kollox f'artikolu wieħed. Aħna qed niddiskutu tħol fis ta' sena dan huwa l-bot ħafna minn dak li qed tipproponi il-Kummissjoni għadħul fis transkonfinali. Għandna bżonn diskussjoni fosti ix-shadows u jiena nilqa' Il-fema tal-Kummissjoni jekk tgħidilna x'taħseb dwar dan dwar artikolu 8, il-co-badging. Semija rapporter ukoll. Aħna fil-laqa tax-shadows flimkien ma' shadow tal essendi edna illi għalina ma naraw lebda raġuni għaliex għanna nibdlu artikolu 8 vizavi l-proposta tal-Kummissjoni. Diskussjoni kbira li ser ikonna dwar artikolu 10 l-onorar tal-cards kollha aħna ma narawx għaliex għandna nitbedu mill-proposta tal-Kummissjoni xtieq nkun ċara hawnhekk. L-onorar tal-kards kollha għaliex inkella l-konsumaturi eh, ma jibqawx jafdaw fis-sistema tal-pagamenti bil-cards. Għalina, dak li ta tħassib u għalija jekk aħna applikaw dan il-prinċipju din ir-regola il ifisser li l-persuni illi jażlu livelli baxxi ta' tarif fidejem ser iħallsu għal dawk l-aktar għoljin għaliex tittaċċetta eh, kull tariffa jekk inti għandek per pereżempju. Għalina u importanti immens illi il-kummerċant ikollu il-possibilità illi jirrifjuta il-kards għaliex inkella nkunu qegħdin nappoġġaw il-partijiet illi jabbużaw misu u ma rridux li nagħmlu hekk. Nixtiequ li dwar artikolu għasra inżommu mal-proposta tal-Kummissjoni. U hemmhekk forsi ma naqblux mal-rapport edin xaġa possibbli nafu li diskutejna dan il-punt fil-laqa ta' shadows fejn l essendi u x-shadow tal-alde kienu qed jiddiskutu f'din id-direzzjoni u nittamaw illi konna xi proposta ġdida illi tieħu direzzjoni ta' shadows. Mbagħad naraw kif nistgħu nivvutaw wara. Imma l-affarijiet sejrin ħarri palissa u jena ninsab herqan il-insibu bil dwar artikolu 10 u koll. Ashley. Grazzi, President. Jena u koll se nitkellem għannom tal-grupp tijaj dwar iż-żewġ dossiers. Se nitkellem, forsi se nitkellem id-doppju ma Nirringrazzja lil Diogo l Pablo l-ħidma tagħhom, forsi nikkummenta dwar il-PSD 2 l-ewwel net. Dwar l-eżenzjonijiet diġitali, ir-raġuni għaliex aħna ridna nfasslu emendi għall artikolu 3.1 kienet għaliex ridna li niżguraw sitwazzjoni indaqs u dan ma kienx marbut mal-donations eh, permezz ta' test aħna naħsbu illi għanna neskludu charitable donations mill-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva. Ek irridu niksbu, il-Kommissjoni forsi tista' tikkummenta għanna ċarezza legali dwar dan il-kompromess. Dan jekseb dak li aħna ridna niksbu. Dwar it-TPPs. Fil-fema ta' grupp tiegħi l-iskemi tripartiti ġifiri l-Amex u d-Diners għandhom jiġu eżentati mir-regolament għaliex għandhom model ta' negozju differenti mill-iskemi kwadripartita. Ma nemmnux, ma, nemmnux, li għandhom japplikaw bl-istess mod. Din naraw li jinħoloq ċertu livell ta' kompetizzjoni u daw ma jistawx jinnegozjaw b'mod bilaterali mal-merchants differenti jina nħoss illi dan jista' jkollu effett fuq il-pożizzjoni attwali ta' suq ħafna mill-merchants ma jaċċettawx il dawn il u jistgħu jażlu sabiex ma jaċċettaw ma jaċċettawhomx u hawnhekk hawn interazzjoni bejn il-MIFS u l-PSD tnejn din hija importanti. Il-kummerċanti ser ikunu jistgħu jiċċarġaw xi ħaġa addizzjonali jekk jiġu użati dawn il-kards. Nixtieq nitkellem dwar il-direttiva ta' networks u s-sigurtà tal-informazzjoni li forsi kif tafu għadha ma ġietx finalizzata u li bijaj għadhom qed jaħdmu dwarha. Ma nafux x'għamla seri kollha meta titlesta. Għal daqstant. Li nirreferu b'mod dirett għal dan la bozz ta' direttiva fil-PSD 2 fil-fema tiegħi ifisser nuqqas ta' ċarezza. L-obligi dwar il psp taħt l-NIS jistaw eh, ikunu sproporzjonati. Għadna ma nafux il-miżuri ta' sigurta komparabli, paragonabli diġa jittieħdu fit-test tal-PSD 2 per eżempju sabiex jiġu rapportati l autoritajiet kompetenti u l ISAs. E u għalek nishtiq li referenzi jitneħew. Issa nishtiq nitkellem dwar regolament MIF u l-livelli ta' tariffi tal-interkambju. L-ewwel net kompromess dwar il-kars ta' debitu 7 ċentezmi jew 0.2% huwa aċċettat mill-grupp tiegħi. Aħna maħniex persważi mid 0.3% għal karti ta' kreditu. Aħna nemnu illi jekk nistabilixxu limiti e, daqshekk baxx, daqshekk baxx xi ser ikonna konsekwenzi mhux mistennija illi ser jagħmlu ħsara lil kompetizzjoni. Kumpaniji żgħar tal-credit cards illi jiffukaw fuq s self għas-suq ta' subprime għaluli illi dan se jolqot il-maġni tal-profitti tagħhom. U għalhekk jistgħu jifqu joħorġu il-karti tal-kreditu darba l dejjem. Il-Kommissjoni jisa mandonaċ il mumiex biss il-banek illi joħorġu l-karti tal-kreditu li jitnaqsu tariffi tal-interkambju b'mod daqshekk drammatiku f'pajjiżi fejn il-medja hija ta' 0.5 0.85% jista' jkun illi twassal għar-rata annwali mnaqsa għal karta ta' kreditu. Il-konsumaturi fil-pajjiżi tiegħi ma jridux iħallsu rati annwali għall-użu tal-karti tal-kreditu tagħhom. Jekk naraw il-kompromessi li huma disponibbli, jiena favur l-emenda tal-Onorvoli Langen wieħed seba' sitta illi qed irreferi għal limitu ta' 0.8% illi jiddaħħal u mbagħad jitnaqqas fuq perjodu ta' 5 snin għal 0.3% dan huwa kompromess illi għamel sens u l-grupp tiegħi jista' jasal biex jappoġġa dan jekk ir-rapporter iħoss li din hija direzzjoni li għandna naqbdu dwar l-introduzzjoni tal-limiti tal keps Jiena nemmen li jekk nistennew sentej sabiex indaħlu dawn il-limiti qed nkunu qed nistennew wisq Fost il-shadows ħassejna li għanna nantiċipaw iż-żmien b'sena. Issa dwar il-firda tal-iskema u l proċessar jiena nappoġġa it-test ta' Sur Zalba. Ma tantx hemm xhieda illi l-kapaċità illi dawn il-karż joffru servizzi ixekkel il-kompetizzjoni. L-evaluazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni ma tagħtix xhieda tal-benefiċċji tal-proposti tagħhom. L-ispejjeż addizzjonali tal-iskemi tal-kards jistaw jaddu għant il-negozji u il-konsumaturi dwar il-co-badging u regola tal-onoral tal-karti kolla aħna napoġġaw l-approċ ġenerali tas sur Zalba, grazzi President, fisem il-gwe Jurgen. Grazzi ħafna Sharon. Jiena xadu Rapporter għaż żewġ rapporti Inti għandek l-offerta u koll, għanna għaddimna l-offerta u koll eh, tal eh, tal-bira u dak li jedna l-bira eh, li ġejna msejħa eksisti. Madana kollu, nishtiq nir-ringrazzja l-għol qabel kollox iż-żewġ rapporters għal livell ta' kooperazzjoni tagħhom u sa fejn jidrilna aħna il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda tajba u nilqawa ħafna ġiġa ntqal mill-kellima ta' qabli u nista' nappoġġa ħafna minn dak li ntqal fil-fatt. Però għandi serje ta' punti illi huma importanti għal konsumaturi. Qed naħseb hawnhekk fuq il-MIF tinstema viċin għal kelma mifit, iżda le, il-mif. Rigward il-mif nixtieq ngħid uh, illi l-co budgeting jagħmel ħafna sens u taf għal xiex qed ngħid dan, u aktar faċli għal konsumaturi illi ikollhom kard waħda, karta waħda, u jekk ikun hemm diversi skemi disponibbli, ikollok situazzjoni fejn ikun hemm kompetizzjoni u din twassal għal servizzi eh, tal-karti illi jkunu aktar irħas. Iż-żewġ kumenti prinċipali tiegħi rigward il-PSD issa. Hemm żewġ aspetti li huma importanti għal konsumaturi. L-għonet hemm serje ta' passi li tieħdu fid-direzzjoni tajba ma dan ukollu nġibdulkom l-attenzjoni iżda illi għadna ma spiċċajniex il-ħidma kollha hawnhekk. Aw problema bit TPs il-fornituri ta' minn parti terza u għawek ikunem parti terza involuta illi tamel użu minn PIN, numru tal-PIN, u dan itik aċċess għal kont. Dan ifisser illi il-konsumatur ikun qed jagħti aċċess kompletament għal kont tiegħu lil parti terza u għakaw problema serja ta' sigurta. Partikolarment għalix jekk inti taddi din il-data eh, relatata ma' kont tal-bank, malajr ħafna, hemm ir-riskju ta' negliġenza u nuqqas ta' attenzjoni u hemm ukoll problema ta' nuqqas ta' sigurtà. Jekk eh, ikun hemm mbagħad eh, negliġenza, inti ser titqies l-uniku responsabbli u mhux il-bank U għalek, dawn il-pin numbers li kollon li tuk aċċess għal kont tal-bank ikunu qed jiġu maqsuma ikollok pin wieħed għal aċċess ġenerali u kunem it-tieni pin illi jintuża biss għal zona ta' ħlas il-payment area. Issa għalek għal soluzzjoni pratika tista tkun illi uh, din tista tkun soluzzjoni pratika u jiena nittama illi morru f'din id-direzzjoni aħna kellna diskussjoni ma' rappreżentanti tal komissjoni tal-Odu fejn aħna semmejna Dynamic Tens din kienet inizjattiva pożittiva uh, mill-att ta' konsumatur minn tal-inqas eh, fil-Ġermanja hemm il-prassi illi tippermetti illi kunem ammont illi ġi riservat minn qabel dan jintuża 0.2% tal-każi u ġifieri mhux ħafna iżda jeżisti dan il-każ huwa importanti di possibilità eh, teżisti u hija importanti għal konsumatur sabiex eh, ikun hemm fiduċja riduċa riduċja f'dan is-servizz jekk eh, ikonna sensazzjoni li hemm problemi eh, relatati mal negozjant li eh, ikun qed jirriserva dan l-ammont xorta hemm biżejjed flessibilità u dan ikompli il-fiduċa fil-konsumaturi tagħna. Dan huwa importanti għaliex hemm negozjanti fil-Ġermanja fil illi eh, imorru fil-pajjiżi ġirin u ikun hemm eh, u jkun hemm self li jsir iġibu dawn l-ammonti u jiddaħlu għamlura lura fil-Ġermanja. Eh, dawn japplikaw kol għal direct debits ukoll U għalhekk huwa importanti illi f'dan l-ambitu jkollna ċarezza ħalli naslu għal soluzzjoni li tapplika e, uniku kollu kemmu u ma jkollokx e, biss soluzzjonijiet individwali għal stati membri individwali. Dawk kienu il-kummenti tiegħi. Grazzi ħafna. Issa hawn xi ħadd tal-EFD? Le mela naddi għal kellimma l-oħra għawn numru taħħom, għawn numru mux ħazin ta' kellimma, Ferner Langen, Jean-Paul Garzes, Schmidt, Wilf Klintz, meta jerġa lura u l signora Tyson. Għalek, naddi l-kelma l-ewel kellimma. Grazzi ħafna. Fil-fatt is-Sur Fox ġiġa ndirizzaw wahda mill-emendi tiegħi. E, dak ta' 0.7 u 0.8% dawn għandhom jiġu limit jiġu eliminati f'perjodu ta' ħames snin u mhux daqqa iżda gradwalment għal żmien twil miżati ta' dan it-tip eh, kienu jeżistu kienu qed ixekklu l-kompetizzjoni u jiena ngħid li jekk insegwu dan il-metodu hemm fil-fatt tliet emendi li trattaw dawn is-suġġett dan is-suġġett. Eh, jekk dawn ġifiri l-emendi bħal pereżempju l-emenda ta' Sinra Intfelds illi titratta il-0.0 fil-mija dawn għandhom jiġu kompletament esklużi minn kwasjasi kompromess. Għalix irridu nifmu li xaħat li tħallas u eh, u importanti għalik li hemm kompetizzjoni, issa kompetizzjoni ġusta bejn il-cards. U bekk ikun hemm livell ukoll ta' trasparenza Importanti però li nifmu li ma jistax ikun hemm il-miżati mneħija kompletament, da mhux l-iskop. Issa mbagħad il-partijiet terzi jew il-skema il partitika. Aħna għanna regoli eh, u għanna limiti u koll u, ma xinu ma per eżempju 5% tas-suq jew 105 miljuni u x'inhu dawn mandomx jispiċċaw eh, sabiex jiffavorixxu is-sistemi taħlas Amerikan jew li jeskluduhom kompletament lanqas. Għana eh, nħallu dan, ma nix niddeċidu fuq dan. Għalhekk huwa importanti li nsibu soluzzjoni raġonevoli u jiena nikoraġixxi uh, sur Albach sabiex jipprova jsib kompromess u ilna niskelmu dwar dan l-aspett fil-grupp tagħna u dan jindirizza wkoll dak li qalet is-Sinjura Garces. Għalhekk jiena nissuġġerixxi illi ma neskludux kompletament dak li jedna Eh, eh, mandux namlu dak li jedna fil-grupp ta' Shadows, ikollok ħames jew sitt kellima illi eh, jippreżentaw il-punti tagħhom bl-Ingliż u mbagħad issir votazzjoni ta' malajr. Rajna illi fin-negozjati tagħna mal-presidenza, fit-trialogu mal-presidenza Greka, kellna niffirmaw għal ċerta kompromess eh, biex nejdu għek eh, mnikker ta' tnikir, però m'għandux ikun hekk kulħadd eh, u għawak nishtiq nejt li jiena l-Marxista, mux is-Sur Kluter, jiena favur l-interessi tal-konsumatur, jiena minix favur l-interess, la tal-ebda grupp politiku lanqas tal-Konsil. Uh, okay. Um, I think we've got some interesting repartee, but have you finished? Grazzi ħafna, naħseb illi id-diskussjoni interessanti ħafna, però spiċċajt inti mill-kommenti tiegħek? Iva, iva spiċċajt. Tajjeb Issa, Jean-Paul Garces. Grazzi, Signora President. Wara dak illi uh, wara li smajna il-Vanelanger aħna qed nifmu illi uh, mhuwiex ħafna involut, però nirringrazzja lil l-rapporter. Jina kont il-rapporter għal PSD1. Naf illi din hija um, bicċa xol komplessa u, u teknika għalek nishtiq nirringrazzjom għal proposti tagħhom. Issa, rigward il-ħlasijiet, nafu li dinja attività kummerċali uh, eh, u il-kumpaniji li huma involuti eh, u xinu l-istatus tagħhom iridu jkunu kompensati, il-xogħol tagħhom irid jiġi kompensat kif xieraq il- tariffi tal-interkambju hija realtà ekonomika u dawn jamlu tajjeb għad diffikultajiet illi huma relatati ma' tranzazzjonijiet u għalhekk illi irridu niżguraw illi dan isir b'mod proporzjonali irridu nżommu dan f'moħħna meta nitkellmu dwar it-tariffi tal-interkambju, ma nistgħux ngħidu ejja naqbdu neħilsu minn dawn it-tariffi għaliex eh, kollox ser ikun irħas, dan mhux minnu studju juru juri illi il-konsumaturi ma jibbenefikawx jekk dawn it-tariffi tal-interkambju jiġu eliminati kompletament. U x'jiġri jekk aħna eh, namlu dan minħa jħallas il-ħaddiema involuti fil-produzzjoni tal-cards, eċċetera. Irridu niżguraw illi dawk illi qed jagħmlu xi tip ta' ħidma jiġu kompensaturi għal din il-ħidma tagħhom. Barra minn hekk nixtieq nikkummenta fuq emenda li ġiet appoġġata mis-Sur Besse. Jiena ressaq ta' emenda simili iżda iżda rġajt mort lura minn dan il-pass. Għamilt dan għaliex meta nitkellmu fuq dawn il-ħlasijiet iż-żar li jsiru fuq il-mobiles, il jekk aħna nibqaw namlu hekk u neliminawhom, uh, Eh, inkunu qed nagħmlu ħsara fil-fatt eh, huwa servizz ta' komunità kbira għal konsumaturi u għalhekk jiena neħħejt u mort lura minn mill-emenda tiegħi u nitlob l sur Besse biex jgħid x'jaħseb huwa dwar dan. Grazzi ħafna, Sur Schmidt. Grazzi, Signora President. Eh, niskuża ruħi għal problema ta' ta' ta Naħan nitkellem flok il-senjura eh, Schmidt mela. Il-credit cards, il-limitu ta' 0.1% l-esenzjoni tal-partijiet terzi mir regolament jekk il-volum ma jaqbisx il-limitu massimu. Il-co-patching, aħna eh, favur il-proposta tal-Komissjoni u nixtiequ illi li wallets jitneħew mill-ambitu ta' din ta' dan ta' din id-direttiva. Din hija il um, l-opinjoni ta', ta Shadow Rapporter. Iżda Nħu gost nisma s-sur Langen għalix dan jatina l-impressjoni illi anka gruppi oħra għandhom problemi. Jina fil-fatt kont qed nipprova niġġielet mal-kuxjenza tiegħi stessa li xjiena dejjem kont kontra kważjasi tip ta' capping għaliex eh, mhux eh, mhux eh, dmir tagħna hija xi dmir ta' regoli ta' suq, però aħna jien ħan aċċetta din is-sitwazzjoni tal-capping għaliex inna nitkellmu ħafna dwarha u xejn ma ġara. Ġifieri nixtieq ngħid l-Sulangen il-kol kemm aħna qed niġġieldu għal dan kollu. Issa, il-punt li għajem il-kollega tijaj Nils rigward il-mikroħlasijiet, dawn il-micropayments, dinja kustjoni importanti u nittama li f'dan il-kontest jirnexilna naslu għal xi kompromess fil-komitat imkoll bira votajna u għedna illi l-istati membri ser ikunu jistaw jinkludu caps iżar permezz tal-leġislaturi nazzjonali ġifiri jemmek ġiġa għanna eżempju partikolari li jitratta dan aspet. Pero eh, hemm uh, ukoll test ta' kompromess illi jista' eh, jitratta dan l-aspett ukoll fil eh, fl-ispirtu ta' kompromess għakem da maġiġ aċċettat. Pero u importanti illi aħna morru għal livell aktar baxx irridu niddefinixxu dawn il-micropayments. Per eżempju, 35 euro fl-Europa jew inkella 12 dollaru fl-Amerika. Eh, Però huwa importanti illi nastu għal kompromess aċċentabli dan huwa bżonn jus f'ċerta stati membri. Grazzi ħafna. Għanaddi l-kelma issa l-Marjan. Signora Marjan. Grazzi ħafna. Eh, fil-fatt jiena nissieħeb ma' daw kollha li tkellmu qabli eh, għalix naqbel maħħom, eh, aħna favur su ħeles fejn ikunem kompetizzjoni. Iżda sfortunatament ninsabu snin lura minn dan kollu, għalek aħna kontenti li hemm din il-proposta tal-Kommissjoni sabiex niżguraw illi ikunem limitu massimu ta' tarfi tal-interkambju. Para minn hekk jiena preżentajt ukoll xi emendi rigward din il-proposta, emendi li trattaw per eżempju il-debit cards, il-karti ta' debitu u anka il tariffi tal-interkambju dawn ukoll għandhom jaslu għal uh, commission illi eh, eh, għal uh, uh, tariffa li hija zero, ħalli bekk kulħadd ikollu aċċess għal dan it-tip ta' ħlas. Barra minn hekk ikun utli wkoll eh, dan li jsir sabiex ikomplu nisprunaw l-użu ta' dawn il-cards. Barra minn hekk imbagħad kien hemm serje ta' emendi relatati mal-regola tal-honor all cards. Din eh, għandu e, jkun hemm il-possibilità sabiex għandu jkun hemm il-possibilità illi il-negozjanti ma jaċċettawx kull karta ta' kreditu u għandu jkun hemm ukoll il-possibilità illi ikun hemm il-kompetizzjoni ħalli wieħed ikun jista' anke jinżel taħt il-limiti uh, stabiliti u bagħad jekk xi ħadd jiddeċiedi jew għandu l-possibilità illi jirrifjuta l-użu ta' ċerta karta karti, karti allura min eh, anka anka għandu jkun hemm il-possibilità li ma jiġux aċċettati cards illi uh, marbuta maħom ikun hemm eh, spejjeż għalin wis eh, ħadd m'għandu jkun obbligat illi jaċċettaw karti eh, illi jkunu għalin wis għalijom. Mbagħad rigward artiklu 10 ukoll ippreżentajt serje ta' emendi biex nispjega kif din ir-regola tista' tapplika għaliex għandu jkun hemm regoli oħra sabiex il-konsumatur jifhem eżattament x'jista' jagħmel u x'ma jistax jagħmel. U nittama illi il-rapporter jista' iżomm f'moħħu dawn l-emendi. Nirringrazzjah ma dana kollu għax-xogħol tiegħu sissa. Grazzi ħafna, uh, eh, u l-fatu ma rtornax lura, mela eh, eh, Pablo qed jgħid li ma jixtieqx jirrispondi fit-tul u għalhekk ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni, però nittama li l-Kummissjoni mhux serdum ħafna fid-diskors tagħha. Grazzi ħafna, Sinjor President, jiena wkoll ser nipprova nżomm fil-qosor dana kollu nifirħilkom għal kwalità tal-emendi illi intom ressaqtu juru illi intom tafu sew eh, issu għawek u jikkomplementa tajab ħafna dan l-spiritu ta' kompromess li sissa rajt. Jiena ħatnota nota ta' erba' kwistjonijiet l għanet il-livelli tal-tariffi. Umbat, il-regoli eh, li morru ma jekk din tiġi adottata, eh, din il-direttiva tiġi adottata, u anka il trasparenza rigward eh, il-mizati sur talba għalli li għandu dikjerazzjoni xiamel. Jiena nixtieq ngħidilkom li dan ma jitrattax fuq ma l-impatt għaliex hemmhekk tkellimna ħafna dwar dan jiġifieri dwar l-effett li jista' jkollhom jekk aħna nimplementaw dawn il-livelli u provajna nagħtu kemm jista' jkun informazzjoni rigward kif wasalna u kif ikkalkulajna dawn il-livelli f'każijiet differenti eh, ibbażati fuq il-kompetizzjoni. Però naħseb li tafu li hemm studju għaddej illi eh, dwar l-ispejjeż illi ġarbu in-negozjanti jekk jaċċettaw jew flus kontanti jew inkella cards. U aħna rċivejna ħafna ħafna talbit sabiex inkunu uh, trasparenti rigward ir-riżultati ta' dan l-istudju. U dan għalkemm kien eżerċizzju diffiċli, xorta jidrilna li nistaw naslu għal rapport aħħari fit-tmim eh, l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena. Issa ġiġa hemm xi riżultati preliminari disponibbli u aħna nittamaw nittamaw nkun nistgħu nagħmlu preżentazzjoni ta' dawn ir-riżultati f'avveniment li ser eh, namlu is-sena il-ġimgħa d tieħla Għal dawk minnkom interessati tistgħu sibu aktar informazzjoni fuq il-website u ser ikun hemm ukoll preżentazzjoni żgħira u koll eh, illi ser tella online, ġifiri jek ma tistawx tattendu tistaw taraw il-rizultati online. Pero eh, dan eh, aħna ħadna nota tal-fat li jintom tixtuquna li nkunu trasparenti kemm jista' jkun. Issa, mbagħad il-kwistjoni ta' kemm jintilef negozju. Ma nasibx dan huwa l-każ għaliex xekin inqisu l-karti ta' kreditu eh, prova ta' dan huwa il-fatt illi hemm ċerta stati membri fejn m'għandhomx tariffi tal-interkambju u il-negozju tal-karti ta' debitu tal-kreditu għadu għaddej b'saħħtu. Jekk nitkellmu dwar eh, karti ta' debitu eh, skużawni, karti tal-kreditu, hemm studji li juru illi dan huwa negozju taqliħ kbir għal banek u illi jagħmlu ħafna profitti minnu bħal eh, anka li ħabtuha tajjeb ma' setturi ma' mm, setturi oħra bħal dak tal-beħ bl-imnut. Tista' anka tirreferu wkoll għal sentenza li tieħdet mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja illi tgħid illi Eh, dan il-karti, il-biznis tal-karti ta' kreditu eh, ħabba ta' tajb ukoll mal eh, l-interessi li jaqla l-bank fuq self. Issa, il-benefiċċji relatati ma' dawn il-karti ta' kreditu jimbidlu Spiss dawn il-vantaġġi ma eh, jintużawx tajjeb mill-konsumaturi forsi nistgħu naħdmu aktar fuq dan. Rigward it-trasparenza ser insom fil-qosor kien hemm diskussjoni rigward il-loner all cards u anka dwar il-co-badging. Naħseb illi ta' min nisqu illi ta' min wieħed jisħaq bħala kummissjoni fuq eh, l-importanza ta' dawn iż-żewġ aspetti għal proposta tagħna għaliex dawn jistgħu jaħdmu joħolqu suq illi jaħdem. Jekk aħna eh, nagħmlu analiżi eh, sabiex naraw jekk u x'minnu illi dawn il-miżati imbaxxuhom jekk dawn ser eh, jitriggerjaw iktar s-suq tagħna, forsi ma jkunx hemm għalfejn li nibqgħu nżommu dawn il-caps. Għalhekk huwa importanti li nintroduċu dawn il-żewġ kunċetti. Issa rigward il periodu ta' tranzazzjoni għakam il ftit riċerka għandix tkun sena jew sentejn dik kienet id-diskussjoni. Jekk inħarsu lura li l-passat il l-impenni tal-credit cards, eh, debit cards tal-Visa dawn daħlu fis-seħ eh, f'sena. Fil-kas tal-Mastercard, eh, ġifiri l-impenni relatati mm, fil-kazijiet ta' kompetizzjoni tal-Mastercard daħlu fis wara erba xhur. Fi Franza kien hemm impenni sabiex innaqsu il-miżati tal-karti ta' kreditu u debiti u dawn daħlu fis wara perjodu ta' tlet xhur u għal viza u għal viza dawn daħlu fisseħ wara żewġ wara xarej. Barra minn hekk hemm xi stati membri illi ġiġa daħlu l-leġizlazzjoni sabiex dawn it-tariffijiet baxxew dawn huma il-Polonja li ser daħlu periodu ta' tranzizzjoni ta' sitt xhur u anka ir-Rumanija. ir rumanija il-Rumanija fil-fatt għandha periodu ta' transazzjoni ta' sitt xhur u għaddi ma nafx x'inhi sitwazzjoni fl-Ungerija, però dawn huma żewġ stati membri illi waslu biex jadottaw leġizlazzjoni relatata uh, ma' dawn il-tariffi u dan il-periodu ta' transazzjoni. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna, Pablo. Grazzi Sharon. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil kulħadd grazzi tal-kontributi tagħkom. Il-President, is-soltu klim lil mill-mikrofonu l interpretu ma jistax jisma. Äh, ich habe nur die Bitte, dass die beiden Intervjeni Sur Langen. Ħanżon fil-qosor iktar minnek xerin. Nixtieq Insemmi li żewġ rapporters li ħaqhom li qegħdin f'dik il-pożizzjoni ma' membri li s-soltu ma jkunux shadow rapporters is-soltu jkunu jistgħu jtunu tuna l-emendi ta' kompromess. Forsi jistgħu jagħmlu dan għal din il-ġimgħa wkoll li hija l-proposta tiegħi. Is-sur Zolba. Tippermettili? Iva, jekk jogħġbu. Grazzi President. Grazzi Werner. M'għandekx ikollok dubju li inti merba bik fil-laqa' ta' Shadow Reporters, jekk misajr zbal ħat iġri l ġemad diħla. Il-kontributi tijak, merħba bijom passoltu. Naqbel miegħek li 0.0 fil-mija ġifiri ma jkunx hemm miżata tal-interkambju manda lebda post hawnhekk f'dan il-qbil. Għal daqstant, rridu nsibu kunsens bejnietna li fuqhom il-rapporters jista' jaqblu u anke mir resa l-emendi jkun jista' jaqbel. Nittamaw li nistgħu nsibu qbil fl-aħħar mill-aħħar mbagħad anke mal-Kummissjoni. Grazzi għal dawk kollha li kontribwixxew f'dan id-dibattitu, speċjalment il-Shadow Rapporters. Nixtieq niċċara ħaġa waħda li sur Langen jimmeċċejn dwar il-kompromessi jew l-pożizzjoni tagħhom tiegħi fuqhom għax mhumiex emendi ta' kompromess definittivi huma proposti u abbozz li għadna tnaħdmu fuqhom. U għalhekk ma jagħmel sens li nqasmuhom jekk ma jkunux għadhom ġew ikkonfermati. Għaliex inkella jkun hemm kaos ħieħ fil-negozjati. Għalhekk l-abbozzi ta' kompromessi ma tqasmux. Fil-rigward il-co-badging, ċertu maġġoranza li huma favur dan l-aspett u jiena favur li kunem grad ta' flessibilità fuq dan is-suġġett biex bekk konsumatur ikun jista' jażelu minn qabel li ma sistema jixtieq jażel biex ikun jista' jħallas biha. Lan huwa li s-sistema tkun aktar flessibbli. Fuq ir-regola biex jiġu onorati l-karti kollha ta' debitu jew ta' kreditu, u fuq il-miżat addizzjonali, surcharges, din hija possibilità li tfisser li tal-ħanut ikun jista' jwassal miżat addizzjonali. Jekk ma konx xar qabel nixtieq niċara issa, dan japplika biss għal karti tal-kreditu jew ta' debitu li huma barra mill-ambitu, qatt ma tapplika għal dawk il-karti ta' kreditu jew ta' debitu li huma ġo l-ambitu. Nishtiq nisħaq dan il-punt. Lan huwa li jkollna sistema aktar effettiva, sistema aktar sigura, fi klim ieħor meta tkun qed tuża karta ta' kreditu tkun ċert moħħok mistrieħ 100% li dan din se tiġi aċċettata. Imma il-karta ta' kreditu jew ta' debitu tiegħek ma tkunx fl-ambitu, allura tal-ħanut jista' ġalek tħallas miżata addizzjonali. Jekk il-Shadow Rapporters l-oħra m'għandhomx oġġezzjoni, jiena ma tagħmilx differenza li kun hemm membri li kun jistgħu jieħdu sem anke jekk mhumiex Shadow Rapporters, iktar ma nkunu aktant l-aħjar. Grazzi tal-kontributi ta' Shadow Rapporters. Grazzi, tajt Sharon Bowles, issa l-Onorevoli Diego Feo. Grazzi ħafna, Sharon. L-ewwel nett nixtieq nilqa dan l-ispirtu ta' dan id-dibattitu huwa spirtu tajjeb issa fir-rigward il-direttiva tas servizzi ta' pagament numru 2 ma kienx hemm problemi binna bibet ieħor. Forsi mhux daqshekk eċitanti daqs id-direttiva li Pablo huwa responsabbli għaliha imma xorta waħda għandha l-importanza tagħha. Importanti għal kompetizzjoni kif diġa qed, importanti għaliex għandna bżonn iktar partijiet interessati li jidħlu fis-suq u da kollu li ntqal mix-shadow rapporters llum juri illi qegħdin fit-triq tajba sabiex nkunu nistgħu naslu għal bil. Għalhekk jiena nħeġġeġ il-membri kollha li mhux ser jattendu il-laqa tada ta' tminja nittama li jistaw jkunu jistaw jattendu għalija il-koll imma meta nkunu terresqu l-emendi ta' kompromess ġala darba jiġu finalizzati dan ser jitqasmu l-kollegi prezenti. U jiena nixtieq ngħid li dan juri Fiċċar l-iktar parti kontroversjali l-iktar li taħol inna problemi hija l-parti tal-miżati addizzjonali. Dan suġġett daqsxejn komplikat. Għaliex fir-rigward il-MIF il-tariffi tal-interkambju multilaterali inħalaq livell li jfasser li jkun hemm iktar diffiċli li tiddaħħal l-iskemi ta' erba partijiet li jkunu involuti f'din l-iskema. Ġbizidna attur ieħor. U għalhekk dan nikompli komplika l-affarijiet. Li nixtieq ngħid hawnhekk huwa illi huwa possibbli kif kont qed ngħid għal PSD li jkollna ftejm ġenerali fuq dan is-suġġett dak l-importanti u għandna bżonn ftejm li jkun sempliċi. M'hemmx ftejn bħalissa fuq il-miżati addizzjonali. Anke il-proposta tal-Kummissjoni tippreżenta ċertu diffikultajiet biex tiġi applikata. Allura dan iwassal biex min ikun qed juhu sem f'dawn l-iskemi jadotta skema fuq ta' tlet partijiet Aħna nabżon soluzzjoni Ewropea u sistema li tista' tiġi applikata. Biex naqlaq, nixtieq ngħid illi jiena fiduċus li nar l-20 ta' frar nkunu nistgħu nivvotaw fuq dawn l-emendi u r-rapport u li nkunu nistgħu naslu għall plenarja ta' April. Dak kollu li sar fl-imkien ma' Shadow Rapporters jindikanna li mixin f'din id-direzzjoni. U għalek naħseb li ser naslu għatmim tal-mandat ta' dal-Parlament Ewropew bl-idea li bis-sensazzjoni li aħna nkunu għamilna dmirna li wara kollox għalek ġejna eletti. Grazzi lil kulħadd tajt is-Sinjura Bowles, nista' nikkonferma li għal żewġ dokumenti qed nimmiraw li nivvotaw fekon fl-20 ta' frar sabiex bekk naslu għal l-ewwel plenarja ta' April. Grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, il-punt numru 6 u nieħdu flimkien anke il-punti ta' wara 7 u 8, jiġifieri l-kwittanza tar-rapport tal-2012 għal l-ESAs konċernati l autoritajiet ta' Supervizjoni Ewropea jekk joġobkom ma nistgħux nitilfu ħin u allura min jixtieq joħroġ mill-awla jagħmel dan fis-silenzju jekk joġobkom. Antolin Nest. Sí, muchas gracias, Kominzu. Iva, grazie ħafna. Nibda. Tajja pues. Grazzi, Signora President. Et nizaminaw l-emendi li tresqu għal dawn it-tlet opinjonijiet dwar il-kwittanza tal-2012 tal-tlet autoritajiet ta' supervizjoni Ewropej tresqu 34 emenda Jekk iġobkom, toqodux tamlu konverzazzjoniet bilaterali f'din il-kamra jekk qed nippruvaw min-naħa tagħna nitkellmu fuq dan id-dokument partikolari, speċjalment titkellmux jekk qegħdin qrib jew wara eżattament il-kellim li qed jitkellem bħalissa. Skużani, Antolin, jekk jogħġbok. Iva, xerin kont qed ngħid illi 3 u 34 emenda għatlet opinjonijiet kien hemm 11 il-emenda il emenda fejn kienem 11 element emenda l-waħda u 12 element emenda l-oħra. Jamel sens li nitkellmu dwar dawn l-emendi kollha flimkien. Jiena ħat nota biex nikkommenta dawn l-emendi, nilqaħħom u nixtieq nirringrazzja l-kollegi għax-xogħol li għamlu. Flok noqgħod prezenta l-emendi nixtieq għal għalihom u ngħidilkom x'naħseb. Iżda nixtieq nisma' l-awturi tal-emendi x'għandhom xi jgħidu l-ewwel. Mill-bidunet nixtieq ngħid li l-emendi mixin fil direzzjoni tajba. u ħarressa emendi minna ħati għaj biex bekk niprofa nqarreb jew nġbor fl-imkien ċertu emendi. Oħrajn nistaw namlu fużjoni tagħhom, oħrajn huma kompletament differenti miqbija ta test Nisma' lill-kollegi li resqu l-emendi l-ewwel imbagħad intikom il-kommenti tiegħi. Grazzi tajta President, issa l-Onorevoli Gal Pelċ l-ewwel. Thank you for the floor, Madam Chair. Um, um... Grazzi. L-ewwel net permettuli nibda billi ngħid kemm huwa importanti skonti li ikonna dawn il- rapporti ta' kwittanza. Rwol importanti, importanti li ndefinixxu l-kontenut. Għalhekk jiena ressaq temendi għal dawn it-tlet rapporti. L-ewwel nett inħoss li l-opinjonijiet huma punta tluq tajjeb ħafna. Fl-istess ħin jiena ħassejt ukoll illi neħtieġu nisqu bisħiħ li l-awtoritajiet ta' supervizjoni għadhom fil-bidu tagħhom u għal daqstant jeħtieġu iktar koordinazzjoni determinata u imsaħħa fuq il-livell Ewropew. L-emendi l-oħra tiegħi kien jirreferi fuq dan. Jien irreferejt għal proposta tal-Qorta tal-Awdituri għal korrezzjoni u rrit nisħaq illi hemm ċertu nuqqasijiet fl-operat tal-awtoritajiet. Per eżempju, l-outsourcing tal-sistemi ta' teknoloġija informatika, il-konformità finanzjarja tal-akwist pubbliku u trasparenza tal-proċedura ta' selezzjoni. Inkludejt element ġdijt u koll minna ħatijaj il-rekwizit budgetarju tal-rizorsi umani u dan għammintu għatlet rapporti kollam. Barra minn hekk jiena naqbel illi ġala darba dawn l-awtoritajiet għadhom fil-bidu tagħhom wis probabbli ser jingħaddulhom iktar funzjonijiet fil-futur u għalhekk inkunu nridu nipprovdulhom. Risorsi addizzjonali biex ikunu jistgħu jagħmlu dawn il-kompetenzi ġodda. Għalhekk forsi jkun utli nikkonsidraw mill ġdid tip ta' organizzazzjoni mill ġdid jew xi modi kif nistgħu ntejbu ir-rwol tagħhom. U ġala darba dawn ir-riżorsi effiċjenti jiġu sfruttati u mbagħad nistgħu nikkonsidraw kif ħanżidu forsi il-budget tagħhom. Fir-rigward il-finanzjamenti jiena flejt l-emendi u rajt illi kollegi oħrajn batu emendi fl-istess spirtu, fl-istess ħsib. Jiena naqbel illi s-sistema finanzjarja imħalta li tuża iktar minn sistema waħda ma tantx hija l-aħjar waħda. Hemm bżonn xi tip ta' arranġament jew ikollhom linja budgetarja separata jew inkella ċertu kollegi jissuġġerixxu li dawn jistgħu jiġu finanzjati mill-miżati tas-suq. Ovvjament, il-kompromessi jistgħu ikompli ċaraw dawn il-punti. Iżda fondamentalment jiena naqbel ma' l-emendi li il-kollegi tiegħi resqu, speċjalment fil-qasam tal-budgets ta' dawn l awtoritajiet hemm ftit emendi kollox ma kollox u kollox u kollum, kollha mixin fid-direzzjoni waħda u għalhekk dan ifisser li għandna naslu għal kompromess malajr. F'dan ir-rigward jiena lesta nejn ix-xogħol tar-rapporters. Grazzi. Grazzi. Għan Jensen fi semalda ma setax tkun hawn imma jiena għandi nota minna tagħha res emendi imma jgħalet li taqbel kollox ma kollox ma rapporter. Għandek xi nota spjegattiva o le? Le, imma firmajna l-istess emendi fuq it-tlet rapporti Nilsen, Jensen u jien u kollha fuq il-linji u fuq is-sem tas-suq u anke fuq l-indipendenza konċernata l-istess ħaġa. Grazzi Zver mux ijataw, u xaħat tiħor li jishtiq jitkellem. Jider li l-linja budgetarja hija kwistjoni taħraq li Kantolim. Iva, President, Tabel tabilħaq. Grazzi ħafna. Naħseb li l-kwistjoni l-aktar taħraq hija dik li waslet iktar l-iktar emendi. Mill-34 emendi li tresqiw kien hemm erba' gruppi ta' awturi u tlieta minn erba minnhom tkellmu fuq dan il-punt biħġarhom u għalhekk irridu noqogħdu aktar attenti fuq din il-kwistjoni. Għalhekk xtaqt insemmiha bħala l-ewwel punt. Kien hemm xi proposti li tresqu ma naħsibx li huma f'kontradizzjoni ta' xulxin, anzi huma kompatibbli u għalhekk dan għandu jgħinna biex insawru kompromess. Nafu illi l-Istati membri jagħmlu kontributi u anke l-Budget Ewropew jalloka l-fondi, jiġifieri għandna sistema ta' finanzjamenti imħalta bejjun differenti u bekk morsi nasbu fil-futur jekk nix nilbu aktar lejn allokazzjoni budgetarja tal-Unjoni Ewropea u fond li jkun pjuttost raġonevoli. Kwistjoni oħra hija din il-finanzjamenti għandhom jiġu mill-budget biss jew inkella għandna ninvolvu wkoll is-swieq. Il-liberali respu din il-proposta u għalhekk nifhem il-punt x'inhu u forsi hija li għandna ndaħlu. Imbagħad hemm it-tielet aspett li għadu ma emendat. Mhix kwistjoni ta' żewġ istituzzjonijiet imma hija kwistjoni għat-tielet istituzzjoni li qed nindirizzaw hawnhekk u forsi għanna nħarsu lejn il-possibilità li kunem linja budgetarja separata. Fuq ekk għanna nefukaw biex naraw li nafsu fuq il-pozizjoni ta' dan il-komitat li dejjem kienek u nqisu koll l-opportunitajiet ġodda wara is-sentenza li nħarġet fuq l-ezma l-Awtorità Ewropea tat-titoli swieq. Ildeko Galpelċ hija Shadow Rapporter li resqet l-aktar emendi u naħseb li din hija xi ħaġa pożittiva ferm. Grazzi tax-xogħol ħawtil tagħha. Hija ħadmet biex iżid il-fondi disponibbli jiena mhux kontra dan bħala prinċipju iżda hemm il-kwistjoni kollha ta' distribuzzjoni tal-ħidma u niżguraw li ma jkunx hemm reazzjoni ta' kafkaf li naqbdu nżidu l-flus għal xejn b'xejn, imma li nanalizzaw l-affarijiet berreqqa. Naqbel 100% ma' dan. Qed nitkellmu dwar awtorità li għadha fil-bidu tagħha. Għada qed tiżviluppa fl-ewwel stadji tagħha. Għalhekk laqqas biss nistgħu nitkellmu dwar xogħol irdupjat jew irdupjar tal-kompiti tagħhom għax ma nafux x'ser jiġri, imma rridu niżguraw li żidiet ma jkunux reazzjoni ta' kafkaf u li nżidu l-fondi biss meta ikun bżonn jus li dan. Naqbel ma dan l-approċċ u jien ħniprova nirrifletti dan f'kompromess. Hemm ukoll sensiela sħiħa ta' emendi li jien inħoss li huma raġonevoli hawnhekk qed nirreferi għal dawk li jitkellmu dwar dak li talbet l-Qorti Ewropea tal-Awdituri bħala azzjonijiet ta' korrezzjoni. Tkellimt dwar outsourcing, iktar kmini, l-akwist pubbliku, l proċeduri ta' reklutaċ tal-personal, trasparenza, li noħorġu bil eh, klassifiki skont l-iskala, skont il-merti, eccetera. Jiġifieri ma naħsibx li bil-forsi rridu naħdmu ħafna fuq kompromessi ma kemm indaħħalhom fir-rapport. Kien hemm ukoll emendi imresqin minn kollegi li bħalissa mhux qegħdin preżenti fil-Kamra, iżda uħut minnhom tkellmu dwar kwistjonijiet li diġà tkellimna dwarhom meta tkellimna dwar il-kwittanza tas-sena ta' qabel. U ma marbuta ma' segwitu anki il-kirja tal iba l-Autorità Bankarja Ewropea jew l-introjtu ta' dan. U għalhekk dan il-punt jeħtieġ tinqisuh, irridu nħarsu lejn l-introjtu li għandhom. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' traduzzjoni. M'għandix problemi dawn il-punti. ċaġa li ma tantx inkuntent dwara, mhux daqshekk minħabba l-lingwaġġ, imma minħabba li għanna nħedġu l-autoritajiet biex innaqsu l-burokrazija. L-autoritajiet għandhom jistaqsu l-istati membri biex ikun hemm informazzjoni. Dawn l-autoritajiet ta' supervizjoni fil-fatt għandhom ħafna xogħol fuq rashom għaliex huma jiksbu tarif dirett mill-autoritajiet nazzjonali. Allura iva jistaw jiġu akkużati li jkollhom wisq burokrazija. Imma dak huwa l-punt ta' supervizur jekk ti supervizur u tagħmel supervizjoni tajba trid ikollok iktar tarif, mhix pis amministrattiv imma hija kwistjoni li tkun tista' twettaq xogħolok. U għalhekk irridu niżguraw li jkun hemm effiċjenza xierqa u jridu jiverifikaw li l-istituzzjonijiet ikollhom flus fidejhom u dan wassal benefiċċji fuq l-ekonomija globali. U għalhekk ma tanċina kuntent din l-emenda partikolari, għaliex bażikament din l-emenda qed tesprimi l-fatt li hija kontra li dawn l-awtoritajiet ta' supervizjoni ikollhom ġbir ta' informazzjoni, ġifieri jagħmlu xogħolhom. U għalhekk ma tantxin ħerqan fuq din l-emenda partikolari. U għalhekk dan nixtieq li żommuh f'moħħkom. Fuq il-kwistjonijiet l-oħra m'hemmx problemi, iżda rridu niżguraw illi dawn l-awtoritajiet ikun jista' jagħmlu x-xogħol tagħhom so. Allura kwalinkwa ħaġa li tista' tgħinhom biex itejbu l-mod kif iwattqu xogħolhom merħba biha. Ħa nipprova naħdem fuq numru ta' proposti jew emendi ta' kompromess fejn il-gruppi jaqblu jien ħan nipprova nara li naqbad dawn it-trofijiet kollha nsib soluzzjoni waħda biex ikun hemm amponjoni li tkun iktar armonizzata. Grazzi. Il-President, grazzi ħafna. Allura t-nimmeraw li nivvotaw nar l-20 ta' frar bil-votazzjoni fil-Kumitat Kont tal-Kontroll Budgetarju f'Marzu. Grazzi ħafna tal-kontributi tagħkom. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa fuq it-trojka. il rapporters mhux qed narhom preżenti u xek. Yep. So. Ekku. Suppost edenaw, imma aħjar nieqfu ħames minuti sabiex insibu il porter stana għal punt li jmiss jiġifieri fuq trojka.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

Okay. Um. Tajja pues. Ejjew, issa naħdu għal rapport tagħna dwar it-trojka bil-kora porters tana is-sur Otmar Karas u s-sur Liam Wangok. Gogh kena mux ħazin emendi illi tresqu jena u kol milċi emendi ser naddi l-kelma li zewċ rapporters l-ewel qabel kollox imbat passoltu induru lejn il-shadows għalek l-ewel net Otmar tixtiq titkellem? Gestatta mene, lieben Kolleginnen und Kollegen, Signora President, ko-rapporter, eżis kollegi. L-ewwel net, irridu ngħidu għaliex għandna ħafna emendi qudiemna. Jiena nemmen li hawn żewġ raġunijiet l-ewwel net. Aħna ressaqna abbozz ta' rapport sabiex inniedu proċess il-nidu proċess qabel ma kenna smieħ u morna fil-pajizi, aħna kenna kwestjonarju kor ridna nevalwaw, ridna noħolqu bazi għad diskussjoni sabiex inkunu nistaw innedu il-ħidma tagħna. Issa x'ġara minn dak iż-żmien law, kenna seba sessjonijiet ta' smieħ, kenna erba' vjaġġi. U kenna kwestjonarji. Kwestjonarji li aħna fassalna. Jiena nemmen illi kull wieħed u waħda minna issa jafu xi ħaġa aktar u għandhom pożizzjoni aktar bilanċata. L-abbozza rapport tressaq fis-7 ta' Diċembru u jina hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għaliex minn dak iż-żmien law kontu tassew attivi fil-ħidma kollha. għanna 297 elementa mill PPE 200 mill-SND 86 mill-ALDE 139 mill-grupp tal-ħodor 28 mill-ECR 12 mill-EFD u 132 mill-GUE e u mill-membri e mhux affiljati 21 emenda. Nixtieq nibda b'sentenza li l-Onorevoli Filip Lambert għal fil-bidu ta' Diċembru. Huwa qal jina perfettament miegħu illi aħna rridu niżguraw li jekk niksbu maġġoranza. U jisaf f'dan ir-rapport maġġoranza mifruġa biss tista' twassal għal konsegwenzi meħtieġa illi jitwetqu Mela mbagħad fuq dan ir-rapport għaliex aħna għandna l-elezzjonijiet Ewropej fi żmien 99 jum. Aħna rridu naraw x'inhuma il-fatti. Id-dibattitu pragmatiku dwar il-fatti għandu ikun il-fokus tagħna, u mhux id-dibattitu ideoloġiku. L-interpretazzjoni ideoloġika tal-fatti le, mhux dan. Jiena l oħra nixtieq nisħaq illi aħna ek għazinna il-mandat b'dan il-mod. Il-mandat illi ġi deċiż fit-12 ta' Diċembru permezz ta' roadmap. Bażi legali l-mandat l-istruttura ta' trojka. Proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet fiħda l-istituzzjonijiet u anke vizavi istituzzjonijiet oħrajn. Il-leġittimità demokratika. Il-bażi teoretika, deċiżjonijiet, tbassir tal-istatistika, konsultazzjoni tal-esperti u kol il-ħidma ta' trojka. X'inhu importanti għalina? Kull deċiżjoni ġdida, kull bażi ġdida għandha tkun għabbażi tal-liġi komunitarja u kol skont il-metodu komunitarju Ek għanda tittieħed kull deċiżjoni għaliex il-liġi komunitarja u l-metodu komunitarju jagħtu lokal trasparenza għal leġittimità għal kontroll u kol għall-implementazzjoni tal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem kif ukoll id-drittijiet soċjali. Dawn ser ikunu parti integrali mill-programm. Bħalissa dejjen taħdidiet fost l-istaff il-personal taħdidiet individwali flimkien ma' shadows, jina nittama li l um qabel għada jkonna dibattitu sħiħ fost il core rapporters sabiex l-istruttura u l-proċess ikunu jistaw jiġu ċarati. Bħalissa jiena jedirli li hemm erba partijiet ewlenin tal-emendi. Għanna l analizi l analizi tal-ċirkostanza, ta' ċirkostanzi li fihom tibda taħdem it-trojka f'bosta pajjiżi Imbagħad l-istrument bħala tweġiba għal kriżi imbagħad għandna l-programmi. Jiena jkolli ngħid illi l-effetti tal-programm ma jistawx jiġu evalwati bisħieħ bħalissa għaliex il-programm għadu ma intemx, għadu ma tlestix. U dan huwa parti mill-mandat, irridu nibbażaw ruħna fuq il-fatti. Iżda, iċ-ċifri li kellna qabel il-kriżi u ċifri li rajna wara li feġġet il-kriżi ma jistaw jgħidulna xejn dwar jekk irnexxewx jew le il-miżuri għaliex sa dan it-tant kellna l-ikbar kriżi ekonomika mit-tieni gwerra dinija. Għalhekk iċ-ċifri mhumiex paragonabbli u l-effetti tal-programm għadna ma nistawx narawhom. Għalhekk Il-kwistjoni hija fejn konna nsibu ruħna kieku ma ġara xejn. Iżda din għandha tkun interpretazzjoni għal rapporti tal-ġejjini kellna dibattitu twil dwar il-konsegwenzi tar-rapporti. Hawnhekk ir-rwol tal-IMF u l-ECB għandna natuh definizzjoni dan huwa rifless fil-ġis tal-emendi, neħtieġu strument Ewropew. Illi ma jkunx tal-ECB u tal-IMF biss irridu fond Ewropew għabbażi tal-liġi komunitarja l-IMF. Mhux parti minn strument Ewropew bħal dan. L-IMF f'termini legali suppost qed jgħin l istati membri għaliex hemm subija diretta imma l-Unjoni Ewropea mhijiex membru tal-IMF. Għal daqstant, aħna irridu niżguraw illi dan il-fatt inkunu nafu sew. Imbagħad il-kwistjoni ċentrali hija dwar it-trojka jew il-programmi ta' assistenza finanzjarja. F'kuntest politiku naraw illi differenzi fost il-gruppi huma jidru fil-evalwazzjoni hemmhekk hemm interpretazzjoni differenti. Għandna wkoll il-mandat. Il-mandat issa war minħabba l-emendi ta' kompromess. U hemm ftehim mifrux fil-kompromessi li fil ġejjini irridu bażi legali komunitarja. Għalli konna aktar trasparenza l-lum se nikun qed nagħtu widen, għalli nkun nafu x'inhu l-prioritajiet fil-emendi tax-shadows dwar l-istrutturi tal-kompromessi. Irdu nkomplu bi diskussjonijiet bilaterali u nagħmluhom aktar intensivi. Irdu nippruvaw niksbu kemm jista' jkun emendi ta' kompromess bejnietna fost il-gruppi. Il-mira tiegħi kienet minn dejjem illi ma rridux dibattitu bejn xelluk u l-lemin imma rridu biċċa xogħol serja ibbażata fuq il-fatti u mhux ibbażata fuq l-ideoloġija. Irridu nagħmlu biċċa xogħol sew u mhux nibdew il-kampanja tal-elezzjoni tagħna hawnhekk. Grazzi issa li Juan Gok bħala l-ko-rapporter liħor. Li għamik Merci euh, Sharon. Je voudrais... Euh, Grazie Sharon. Jena. Min qalbi nishtiq nirringrazzja li l-korrapporter liħor, l-Otmar u l-Shadows. U koll għal-ħidma tagħna l-kol liktar meta aħna żorna l-istati membri u anke l-ħidma tagħna matul ismieħ li kenna kulħadd tal-kontribut tiegħu għat-tiswir tal-rapport dwar it-trojka. Nixtin ringrazzja l-membri tas-sekretarjat ukoll illi ġew magħna. U għamlu dan il-vjaġġ twil magħna. Ukoll is-smieħ kienu tassew ta' sewi. Aħna Issa għanna l-ewwel biċċa xogħol qudiemna illi jiena u l-korrapporter ieħor produċejna il-fatt illi dan ir-rapport fuq inizjattiva propja, rapport ta' inkjesta u għajsu triq ta' nofs bej kumitat ta' inkjesta u dak illi jimplika l-fatt illi għanna żewġ rapporters 16 ta' jannar jiena grat lejn otma li sanna test illi kien referen kien punta referenza għalina matul l-erba vjaġġi li aħna minna l-persuni ta sew interessaw ruhom f'dan it-test u test bilanċat u jirrifletti l-pożizzjonijiet ta' żewġ gruppi fil-fema tiegħi. Aħna nafu illi fih dan il-gruppi tagħna hemm tiżwieqa sħiħa ta' femiet. Il-grupp tiegħi kien f'pożizzjoni radikali u anke l-President kien qed imexxi din id-differenza. Fil-femiet, fil-PPE, kelkom tlet pożizzjonijiet u waħda minnhom kienet tassew imbeda mill-ewwel konklużjonijiet, l-ewwel abbozz ta' konklużjonijiet. Iżda issa għandna bilanċ test bilanċat, test li mhuwiex ideoloġiku kif qed inti otmar, lan kien illi aħna nevitaw approċ ideoloġiku, aħna ridna evalwazzjoni. Issa dak li għamilna kien illi nippruvaw nilħu deċiżjonijiet, tkellimna dwar il-multiplikatur budgetarju per eżempju. U għanna pożizzjoni ċentrali bej il-Bank Ċentrali Ewropew, l-IMF u il-Banek Ċentrali Nazzjonali trattajna l-kwistjoni tal-miri li kella trojka u li revedit fuq bażi kontinwa trattajna wkoll suġġerimenti ta' istituzzjonijiet ġodda u spiċċajna naqblu il kol u konna l kol favur dawn is-soluzzjonijiet u għalhekk jiena tassew kuntent bil-kooperazzjoni tagħna. U nittama illi din il-ħidma li għaqditna bħala rapporters konġunti li riflettiet ukoll il-pożizzjonijiet tagħna fil-grupp din ser tibqa' il-bażi tal-ħidma tagħna għal vot fil-kumitat. Irridu l-ikbar maġġoranza possibbli fil-Parlament għaliex aħna l-unika istituzzjoni eletta mod dirett u rridu nibatu messaġġ b'saħħtu li trojka apparti l-abbozz issa rridu nqisu il-pożizzjonijiet li huma rappreżentati minn kull shadow. Issa dan għandu jqis it-test il-pożizzjoni tal-gwe, tal-grupp tal-ħodor, tal-liberali. Il-pożizzjoni tal-gruppi l-oħra wkoll. Naturalment, aħna ma rridux illi konna test inkoerenti, jiena favur li konna test kemm jista' jkun koerenti. Iżda fl-istess waqt nittama l-elementi illi tfaslu ikunu jistaw jiddaħlu fit-test diġa ksibna kompromess dwar 23 paragrafu. Iżda fadlinna minn tal-inqas 23 paragrafu ieħor minn tal-inqas Appart il-fatt li kifet inti 915 l-emenda jimplikaw illi wis probabli ser ikonna bżon ta' aktar paragrafi fil-futur. Għalek, għatfad l-inna ħafna x'namlu. Aħna tallimna ħafna. Jena rajt matul il-żjajjar tagħna illi Bejnietom il-tlet istituzzjonijiet fih dan it-trojka rarament jaqblu. U dan ġi konfermat meta aħna tkellimna mal-Fond Monetarju Internazzjonali hemm differenza kbira bejnietom u bejn li jisib dwar l-ristrutturar tad dejn Grek jew inkella l-bejlin u l-bejlaw tal-Irlanda. Dwar ir-ritmu illi bih għandu jkun hemm konsolidazzjoni budgetarja per eżempju. Dan jiġustifika approċ serju sabiex inqisu l-emendi ta' kulħadd għaliex dak li rajna fl-erba' pajjiżi jiġġustifika biċċa xogħol bħal din ta' sew serja jiġġustifika l-mistoqsijiet illi aħna Staqsejna għaliex in-nuqqas taqbil fih dan it-trojka iqajjem problemi reali mhux biss tal-bażi legali tal-operat ta' trojka, imma l-operat ta' trojka fuq livell Ewropew ma kienx ippjanat. Ma kellhomx ħiel ser jagħmlu qabel ma feġġew fl-Istati Membri u mbagħad l-Istati Membri bażikament ġew imġela jadottaw il-miżuri ta' trojka. Għalhekk kif qed ngħidilkom hemm problema reali ta' responsabilità demokratika fuq livell Ewropew. U xi ħaġa bħal din għandha tiġi stabilita u dan jiġġustifika il-ħidma kontinwa tagħna f'din id-direzzjoni. Issa nixtieq nikkonkludi billi nistaqsi l shadows mistoqsija. għal ikun jistaw wiġbuni meta jitkellmu issa warajja. Ma tantx għandna ħin, jekk naraw kemm għandna bżonn niddiskutu aktar sabiex ikonna l-iktar test illi ser jikseb appoġġ u maġġoranza fi dan il-Parlament Ewropew. Il-mistoqsija shadows hija din. Il-ħin illi għanna bil-vot fil-votazzjoni fil-Komitat fl-24 tax-xar jatikom jatina biżejjed żmien sabiex ikunu nistgħu naqblu dwar in-numru massimu ta' emendi ta' kompromess minn issa sa dak iż-żmien. Għaliex ta' bilħaq għandna bżonn niksbu maġġoranza b'saħħitha wara dak li jista' jkun l-iktar rapport emblematiku ta' dan il-mandat f'dan il-Parlament. Grazzi fisem l-għalde Nils. Grazzi, Sherin. Jekk hemm min għandu xi dubji din id-darba jiena x xedow dwar dan id-dossier. L-ewwel nett. Nixtieq nirringrazzja lil Lotmar u lil Liam u l shadows ukoll din kienet ħidma ta' sew interessanti jiena kont eċitat sa mill-ewwel ġurnata għadni eċitat u għal-mistoqsija ta' li għam il-tweġiba hija Iva anke jekk ma tantx għandna ħin imma it jgħidilna illi iva nistgħu nivvotaw fl-24 mill-punt di vista aktar teoretiku għandna erba' pajjiżi tassew differenti. Jekk naraw l-Irlanda u Ċipru dawn huma każijiet speċjali il-każijiet tal-Portugal u l-Greċja huma aktar interessanti. Dawn intlaqtu minn tliet problemi differenti. L-ewwel net il-globalizzazzjoni bħala proċess li kien ilu għaddej mit-tmeninijiet, dizajnijiet u fil-bidu fil ta' sena 2000 li kien qed naqqar mill-kapaċitajiet tagħhom u bat il-kriżi finanzjarja rqitilhom l-affarijiet ma kellhomx aċċess għas suq finanzjarju mbagħad kellna riġidità tal-euro. Ir-riġidità tal-euro huwa każ speċjali jekk imorru lura fi żmien u naqraw dak li ġara fit-78 jew xi ħaġa naraw illi ir-riġidità li minħabba riġidità kien hemm l ewro meta aħna id-deġitejna illi nażlu l ewro id-deċidejna favur sistema pjuttost riċida fid-diskussjonijiet marbuta ma' rapport aħna kena ħabta illi noqodu nipuntaw subajna, niprofaw insibu il-ħati u dan dib kien dibattitu li kien jiffoka biss fuq l-aspetti politiċi u fuq l-ideoloġija. wieħed trid jaħrab minn responsabilità politika nazzjonali għal taħwida tal-Istati membri. Il-kriżi intqal il-kriżi kienet vintata u il-kriżi ħareġ biha Oli Ren. Il-bqija kollha qegħdin jagħtu l-iskużi tagħhom. Jiena ma nafx jekk dan huwiex approċ reali għal problema. Iżda għedin naraw illi kien hemm min prova jaħrab responsabilta politika jew nazzjonali tiegħu billi jippunta subajħ lej il-ħati. Jina ma nemminx illi l-emendi għandhom jinkidbu minħabba l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju imma meta nitrattaw, meta natu ħarsa lejn uħut mill-emendi jiena inħoss illi ċertu emendi ġew infasla minħabba eh, l-elezzjoni. Irdu naraw sali ma punt l-Unjoni Ewropea kienet wis ottimista u ma kienx qiset il-problemi kollha illi setet eh, dwassar wara il-Black Monday tal-1997 eh, l 1998 87, skużawni. Kienem ħafna informazzjoni zbaljata illi inqatat bla dubju ta' xej il-Kummissjoni kellha bażi legali għall azzjoni tagħha iżda l-legalità ma tfissirx illi l-proċess kien bla intoppi. Intoppi illi għanna nipruvaw nevitaw id-darba li ġejja meta terġa' tfetx kriżi oħra irridu nkunu konxi dwar dak li għamilna x'deċiżjonijiet ħadna bit-tupek u bis-sixpek sabiex nevitaw xi kriżi simili fil ġejjieni hemm min forsi jista' jgħid li tupek u s-sixpek waslu tard wisq. Meta kien tard wisq sabiex noħorġu mill-kriżi, għamilna stress test fuq il-banek. Ma kenniex suċċess. rajna riżultati diżastrużi wkoll. Il-pajjiżi taħt program, mod partikolari fil-Greċja ma setawx jirreżistu il-pressjoni minħabba dan il-proċess. Għalhekk rajna rata ta' sewolja ta' għat eh, madwar 3 miljun persuna. illi mhux qegħdin f'xi programmi għal għajnuna medika. Imbagħad hemm problemi tematiċi nistgħu narom riflessi fl-emendi, għandna rapporti ħolli dal-waqt ġej u għalhekk forsi għandna nħallu l-kustjonijiet marbuta mal-impjigi fil-rapport tal-Kumitat għall-impjigi u l-affarijiet soċjali. If we continue in the next crisis... Jekk fil-krizi li jmiss aħna nkomplu. L-approċċ tal-Eurogroup, forsi rridu nagħmlu xi bidliet. L-Eurogroup huwa responsabbli u jrid jagħti rendi hemm ilu qudiem il-Parlament Ewropew u dan għandu jkun dak li jieħu l-aħħar deċiżjoni li jessem jista' jieħu il-rwol tal-Kommissjoni sabiex jaġixxi f'konformità ta' artikolu 17 ta' trattat u sabiex ikun il-gwardjan tal-trattati li sibiħu sem bħala osservatur sabiex ikun jista' jqajjem ċertu tħassib jekk ikun hemm bżonn. L-IMF jekk ta' bilħaq ikun meħtieġ ikun dak li jsellef mod marġinali u jista' joħroġ mill-programm jekk ikun meħtieġ. Imbagħad L-aħħar nota dwar il-fondi strutturali l-akbar nuqqas kien fil-fondi strutturali. Għaliex daw issawru fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet. Ma kisbux il-konverġenza illi aħna tant konna qegħdin nittamaw illi ser jiksbu. Fil-pajjiżi Ewropej rajna li kien hemm konverġenza ekonomika fil-ħamsinijiet, sittinijiet u fil-bidu ta' sebajnijiet u kulħadd ħaseb li kien ser ikonna ġenna tal-art fir rigward tal-werfer flimkien. Iżda ma ġara xek f'nofs is-sebajnijiet rajna illi kulħadd qabad direzzjonijiet ekonomiċi differenti. U l-unika ħaġa pożittiva li se toħroġ minn dan kienet illi kena nibdlu il-forma b'mod radikali u kol il-ħidma tal-fondi strutturali. Din kienet introduzzjoni qasira tiegħi. Grazzi issa fisem il-ħodor Filipp. Grazzi President, nixtieq nifraħ li rapporters, il-co-rapporters għal-ħidma tagħhom ma stajtx nieħu sem f'ħafna mill-missions apparti dik fil-Greċja naħseb li kienet l-ar waħda nistaw ndumu naqraw dwar l-affarijiet ma meta wieħed jiltaqa' mal-persuni naraw illi tassew tagħmel differenza jiena favur ir-rapport li favur li rapport iġi adottat maġġoranza kbira imma mhux askapitu illi ma ngħidu xejn naturalment. Dan mhux l-istil tas-soltu tal-korrapporters dan nafu naf li ninsabu fidej tajbin. Imma rridu nkunu kemm jista' jkun speċifiċi. Naturalment jiena naf illi jista' jkun illi nitkellmu biz dwar responsabilità demokratika u l-aspett istituzzjonali. Mardux nissottovalutaw din l-importanza għaliex bil-responsabilità demokratika u bil-struttura istituzzjonali illi titpoġġa taħt il-patroċinju tal-liġi komunitarja fl-Unjoni Ewropea hekk biss inkunu nistgħu inġelu ċertu eżiti ta' politika illi ħarsu aktar il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali per eżempju u kol nkunu nistaw niksbu bilanċ aħjar jena naf illi anke l-istituzzjoni għanda influenza fuq l-eżitu tal-linji tal-politika. Issa, jiena nemmen ukoll illi aħna rridu naraw bis-serjetà dak illi ġara. Intqalu ħafna affarijiet u jkun żball jekk dan il-kumitat iħalli fidej il-Kumitat Empl il-kwistjoni kollha ta' diżugwaljanzi il-ċaħda mid-drittijiet soċjali u l-bqija. Dan żewġ raġunijiet. L-ewwel net, jiena ma li dan il-kumitat jider bħala il-kumitat ta' ċertu persuni illi huma fissati biss fuq il-raġunijiet ekonomiċi u ma jafux li jeżistu n-nies. Le, mhix vera illi l-persuni jitrattawhom il-Kumitat Empl u aħna nittrattaw iċ-ċifri biss. L-ekonomija qed taħdem għal persuni. U aħna qed naħdmu għal persuni. Imbagħad hemm aspett ieħor. Dan huwa marbut mal-fatt illi meta wieħed ikollu eżiti ta' politika illi waslu għal diżugwaljanza akbar jew inkella għal eżiti ta' saħħa anqas jew riżultati ta' sigurtà soċjali li huma anqas għal persuni l-abilità tal-ekonomija illi titkattar tonqos u għalhekk dan għandu impatt fuq l-eżiti ekonomiċi wkoll. Fil-fema tagħna soċjetà f'saħħitha hija kondizjoni għal ekonomija illi taħdem ħarir, mhux ir-riżultat ta' ekonomija li taħdem ħarir, u f'dan ir-rigward jiena nemmen illi dan il-kumitat għandu għall-inqas jistqar il-fatti tal-evoluzzjoni tal-aċċess għas saħħa edukazzjoni, il-diżugwaljanzi, l-impjiegi. Għandu jgħid dawn il-punti fir-rapport tiegħu u jgħid illi huwa mħasseb dwar dawn l-iżviluppi għaliex aħna rridu illi aħna ma rridux namlu l-irkupru ekonomiku aktar diffiċli, imma hekk inkunu qed namlu jekk ma nibdlux l-approċċ ta' tfassil tal-politika. Iżda, huwa fatt ukoll illi aħna evitajna li tisfaxxa żona euro, evitajna li jkun hemm falliment definittiv ta' stat membru jina mandiġ problema li nejt dawn il-fatti u koll, iżda jek għan uqodu nibdew nejdu il-fatti, aħna ma nejdux illi aħna favur. Parti minn min, min din il-kamra, parti minn din il-kamra favur u parti miex Anka jekk dawn il-fatti jirriflettu il-verità skomda li għal kas ta' trojka. Dan għanna najduħ u mannix neħbew wara subajna imbagħad wara l-konsegwenzi politiċi illi aħna qegħdin nisiltu minn dawn il-fatti. Irdu ngħidu kemm jista' jkun dak li għandna komuni dan ir-rapport. Imbagħad tal bqija jiena nemmen illi kull grupp politiku huwa liberu illi jagħmel li jritu dan ir-rapport matul il-kampanja elettorali. Jiena nixtieq ukoll nisħaq dwar il-fatt illi jekk aħna irdu nagħmlu rakkomandazzjonijiet b'saħħithom dwar in-naħa istituzzjonali, aħna l darbohra irdu ngħidu għaliex nemnu li jekk għandna nagħmlu. Dan għandu jinkludi mhux biss il-parti illi hija marbuta man nuqqas ta', ta responsabilità demokratika, imma li nejdu li aħna nemnu li seta kienem ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea jew għall-inqas kienem xi linji ta' politika minnaħa ta' trojka illi ma kienux ikunu legali f'qafas li huwa mija fil-mija tal-Unjoni Ewropea. L-affert irridu jkunu ċari u mhux ser intawal aktar illum. Jina nemmen illi hemm ftehim mifrux bejnietna minn dak li nista' nara illi dan ir-rapport ta' inkjesta wasal fi żmien li kien tard twis illi fadlinna ħafna aktar x'namlu jekk aħna rridu ta' bilħaq. Noħorġu b'ġudizzju politiku u rakkomandazzjonijiet politiċi sabiex nimxu l-qoddim. F'dan ir-rigward jiena nemmen illi kumitat sħiħ għand hemm bżonn ta' kumitat sħiħ dwar it-trojka u l-inkjesta dwar it-trojka fil-mandat li jmiss u jiena nixtieq li dan jinkiteb fil-konklużjonijiet tar-rapport. Nittama illi nkunu nistaw nsibu, li se nkunu nistgħu insibu ftehim mifrux għal darb oħra jiena m'għandix problema li e, namel kampanja elettorali u nejt fejn hemm differenzi, imma jiena rrit li dan il-proċess ikun wieħed fejn se jieħu sem kulħadd u ikun immirat sabiex jgħid is-sustanza, jkun fih is-sustanza, ma rridx illi dan ir-rapport ikun dak ta' ġlieda kulturali bejnietna l-koll. Grazzi ta' sew jan ma nasibx li jgħata hawnhekk fi sem li sijar le minnix narax fi sem il-gwe Jurgen. Ja, ich möchte mich auch erstmal bei den Kollegen und Kolleginnen Grazzi ħafna, Signora President. L-għabel kollox nirringrazzja l-kollegi. Eh, Jidr li illi din kienet l-aktar serje ta' delegazzjonijiet eh, impenjattivi li, li esperienzajt eh, dan huwa uh, Eh, aspet importanti ħafna bħal maqal kollega tiegħi għaliex eh, ħaġa taqra dwar l-affarijiet u ħaġa tarom fir-realtà. Ħafna ħafna mill-persuni li tkellimna rajna fihom eh, stennijiet kbar inkluż fil-Greċja. Iċ-ċittadini jittamaw l-għalet jilqaw il-fat li aħna konna mek prezenti għalix fl-axħar u ma qalu li fl-axħar eh, xaħat ġi tassew minn Brussel, mux sempliciment ħafna klim u ħadd ma jiġi hawnhekk. Dan ġiġa eh, aspett pożittiv ġifir fiduċja. Iżda fl-istess waqt dan olla l-istennijiet ta' ċittadini u poġġa aktar pressjoni fuqna għaliex il- ċittadini f'dawn il-pajjiżi differenti, fi gradi differenti, forum differenti, kellhom l-impressjoni illi xejn mu ser jiġri. Barra minnek rridu ngħidu illi il-pożizzjonijiet fir-rapport Eh, u l-konsegwenzi eh, ta' dawn il-pożizzjonijiet issa iridu jiġu konsidrati. Mhux qed nipprova nkun ideoloġiku hawnhekk, iżda ejja ma ma nispiċċawx namlu xej tilwima ideoloġika għawek u importanti li nżommu mal-realtà. Naqbel ma dak li qal Filip huwa importanti illi eh, ma jkollniex rapport tal-ebda sustanza u l-ebda kontenut u jkun sempliċement biss wieħed politiku. Um, l-idea tiegħi minn uh, war li smajt iż-żewġ rapporters jitkellmu hija illi aħna ninsabu fid-direzzjoni tajba sabiex noħolqu xi ħaġa illi hija rispettabbli ovvjament mhux kulħadd ser ikollu il-pożizzjoni tiegħu kompletament riflessa f'dawn ir-rapporti iżda kien hemm xi punti li laqtuni partikolarment. L-ewwel l-opinjonijiet eh, partikolari u dak li tqal fil-Greċja rigward is-sistema in ġenerali iktar minn 3 miljun persuna palissa jinsabu esklużi mis sistema tas saħħa fil-Greċja u hemm djun kbar eh, u jekk dawn il- persuni ma jkollhomx aċċess għal dawn il-kuri tas-saħħa, ħafna minnhom lanqas biss eh, jistgħu jibqgħu jgħixu naf li dinja xi ħaġa li tinstema impossibbli f'pajjiżi bħal Ġermanja, iżda dan huwa l-każ. Jiġifieri telf soċjali minn ċertu aspett u mill-aspett politiku Uh, eh, fitlet pajjiżi partikolarment ċipru, uh, Portugal u l-Irlanda, ħadna l-impressjoni illi emmek ma kienx il-possibilità li dawn il-pajjiżi għamlu pożizzjonijiet tagħhom ċara kien hemm żbilanċ kompletament tas-seta minnaħa il-Kunsill u l-Grupp Ewropew u minnaħa l-oħra pajjiżi żgħar tal-żona euro illi kienu qed eh, jitpoġġew f'pożizzjoni skomda u jitpoġġa fuqhom ħafna pressjoni u ħafna minn dawn il-pajjiżi iż-żar ħassew din il-pressjoni. Per eżempju, il-mexxejja politiċi f'Ċipru ħassew illi xaħat kien qed jippuntalhom x'kubetta ma' ma' rashom u ħassew illi ma setgħu jagħmlu xejn. Naħseb irridu naħsbu fuq dan l-aspett. F'Unjoni Ewropea li hija komuni għal kulħadd ma nistgħux aħna narixxu b'dan il-mod. Jiġifieri dawn huma uħut mill-impressjonijiet li jiena ġbart u li ħassejt li kienu importanti u li xtaqt naqsam ma'kom f'dan id-dibattitu li għandna hekk illum. L-emendi mbagħad li ressaqna jipproċedu f'żewġ direzzjonijiet. L-ewwel naħseb kulħadd jaqbel dwar dan, fid-dawl tal-krizi u sorprizi korroħ li ħarġu minn din il-krizi, id-żona euro ma kienieċ preparata sabiex tirreagixxi eh, b'mod maġġel u kif suppost. Minajr, minħabba l-fatt ma kellix odda f'idea dinja kwistjoni ta' trattati, ta' struttura legali, u anka kwissjoni ta' drittijiet bażiċi u fid-dawl ta' dan kollu aħna nistaqsu kemmu leġittimu f'dawn eh, l-każijiet eċezzjonali illi ninjaraw id-drittijiet jew ma nonorawhomx kif suppost. Uħut minn daw, uħut mill-emendi tiegħi jindirizzaw uħut minn dawn il-mistoqsijiet fil-fatt il-Konfederazzjoni tal-Trade Unions Awstrijaka resqet eh, studju li sar mill-Università ta' Bremen sabiex eh, tħares lejn dawn l-aspetti u dan l-istudju ġi konsidrat meta ressaqt l-emendi tiegħi. It-tieni grupp ta' emendi huma marbuta mal-fatt illi għal-kemm ir-riformi huma meħtieġa u jiena nisħaq fuq dan il-punt, Iżda ir-riformi fil-pajjiżi u stati membri eh, involuti, meta waħed ħares lejn dawn l-istati membri, mm, xorta wieħed irid jistaqsi jekk hux biżejjed għal dawn il-pajjiżi relattivament żgħar fiż-żona euro illi jagħmlu ir-riformi tagħhom. U jekk dan hux ser ikun biżejjed sabiex insalvaw l-euro wieħed jiġi li jistaqsi jekk hemm raġunijiet oħra il waslu għal kriżi taż-żona euro. Wieħed jistaqsi anka e, tagħmel sens li sawret l-euro. Ma nistawx illi ma nistawx nippermettu li l-problemi ta' dawn l-erba' pajjiżi relattivament żgħar e, eh, jalqu l-najnejna mill-vera problemi Mbagħad il-mistoqsijiet oħra eh, illi jiġu mwieġba biss meta nerġgħu nesperjenzaw il-kriżi li jmiss, rridu naraw jekk il-miżuri li ħadna kienux effettivi. Eh, u kustjonijiet ukoll marbuta mal-Unjoni eh, Monetarja Ewropea wkoll. koll u l-opinjoni li kalla il-Germania dwar dan. Ovvjament mhux fidejna li niddeċidu għaliex eh, eventualment dan jiddependi minn kif se jkun font ta' dan it-tip. Iżda l-idea bażika hija ġiġa waħda importanti biex niproċedu, navanzaw u uh, ikollna metodu uniku għal komunità. Mbagħad hemm punti oħra nixtieq inqajjem fil-Ġermanja fuħut uh, mill-missions illi kellna uh, l-istampa ġermaniza għaltilna illi ma kienx hemm deficit demokratiku. Ma naħsibx li dan huwa l-mod kif wieħed għandu jipproċedi għaliex eh, ma nasibx li kollegi mill-pajjiż ekonomikament l-aktar b'saħħtu għandhom eh, jitkellmu b'dan il-mod. Fil-fatt il-kollegi f'Ċipru qalu illi l-Ġermanja ħadet kollox taħt idea u ikun tassew diżastru jekk ikun hemm din l-impressjoni fost iċ-ċittadini Ewropej. Naħseb huwa fl-interess tal-Ġermanja stess illi twaqqaf il-ħolqin ta' din l-impressjoni. Ġifiri l-impressjoni illi l-Ġermanja waħeda qed tmexxi eh, din l-isfera waħeda kollha kemmi. Mm, ma naħsibx li din hija l-pożizzjoni laqas fis-CDU u ma naħsibx li dan għandu jkun ir wol tal-Ġermanja fil-Komunità Ewropea. Importanti li eh, nirranġaw din l-opinjoni, din l immagini ħażina li ġiet maħluqa. Barra minn hekk, ehm, wieħed mill-rapporters eh, eh, li hemm fil-fatt talabna nejdu li jekk l-iskadenzi u miex raġonevoli. Naħseb li jiva xie permettilna illi iva, eh, ikolna mm, nkunu nistaw naħdmu fuq dawn l-emendi u ehm, il-rapport nadottaħ fi żmien fuqtu. Aħna responsabli minn dan il-rapport għalix aħna tul il-mandat tagħna ħdimna ħafna fuq u naħseb illi għandu jaqa' fir-responsabilta ta' dan il-parlament illi jikonkludi. Ovvjament, mhuwiex eh, rapport li ser ikun kompletament konkluż, pero bażi għal ħidma fil-ġejjeni. Grazzi ħafna. Issa, il-lista ta' kellima. Tiogofer, Vernon Lengen, eh, Sur Xuntis, u ma nafx jekk hawn iktar nisawek preżenti Sina Kratzer. Ole, Sur Ole? U għandi ħbar kera li komel xanka jiena nishtiq niskellem. Tajjeb, wis, eh, mela. Ħan itkellem jiena għalix, ħan jena fil-fat għalix nishtiq nwieġa pal uħut minn eh, mill punti li tqajmu minn xi persuni illi fil-fat t madhom xawek prezenti maħna pal ma spiss. Naħseb irridu niftakru fil-waqt illi qed namlu dan l-eżerċizzju relatat ma' trojka, illi rridu niftakru illi dan huwa eżerċizzju relatat ma' kemm hija legali li teżisti trojka. U meta nidħlu fil-sfera tal-effetti ekonomiċi huwa importanti illi niġbdu linja. Ma nistawx ngħidu lil Eh, lill pubbliku illi dawn jinsabu din il-proċedura tinsab fl-annessi. Eh, iżda eh, u importanti li nżommu qudiem għajnejna l-effetti soċjali bħalma ġiġa tqajjem bħalma bħalma qal u kollegi oħra u importanti li nifmu l-effetti li kolla l-ekonomija fuq l-aspett soċjali u naħseb illi dan jaqa' fil-kompetenza tal-komitat tagħna. Jekk aħna nibdew nkunu deskrittivi u nidħlu fid-dettalji naħseb illi nistaw nirriskjaw illi nitħlu fil-kompetenza tal-Komitat eh, għal-Employment għal-Xol għal impiegi Għalek, huwa importanti illi uh, nibqaw appuntu fil-kompetenzi tal-komitat tagħna minar u nħolqu xi ħaġa li hija sodisfaċenti. Naf illi spiss aħna nħossu li huma jitlu fit-territorju tagħna, iżda xorta din mhix skuża uh, u ċerta affarijiet ma nistawx uh, nittrattawhom aħna għaliex mhumiex fil-kompetenzi tagħna. Rigward l-iskadenzi u l uh, eh, taż eh, għandi it-tentazzjoni li ngħid illi wara li ħejjena dan ir-rapport għandna bżonn Eh, bżejjed żmien sabiex aħna waqt li qegħdin waqt li għadna għawek ikollna żmien illi eh, nippreżentaw dan ir-rapport. Ma nixtieqx illi ngħidu affarijiet differenti f'postijiet differenti għaliex inkunu appuntu għaliex ma nkunux hawnhekk. Eh, ovvjament iċ-ċittadini jistgħu jgħidu dak li huma jħossu, iżda naħseb illi għandu jkollna ċans nivvutaw fuq dan ir-rapport fi żmien meta nkunu għadna maqdin bħala parlament u nippreżentaw eh, ukoll anke lill-istampa għaliex din hija kwistjoni importanti ħafna dan il-rapport. Eh, u naħseb eh, għanna niproċedu b'dan il-mod. Dak kollox mm, minna ħatijaj anzi l-ħar punt sħalli ma nerġax nitkellem un dejaqkom aktar tard ħames emendi li naressaqt u ħanisħaq fuq tlet punti l-ewwel Jiena ppreżentajt emenda 813 u 831 illi titkratta dwar il eh, kif evolva il-bailing u il-bailin, skużawni. Fil-fatt, inizjalment bailin ma kienieċ eh, għazla, uh, iżda d għaddejna għal kwistjoni u l fazi ta' ċipru fejn dan kien possibbli u kien hemm il-kwistjoni ta' u wkoll u kienet morbuta ma mm, kem dan qed jiswa u għalek din lazla maġiċ adottata fil-Greċja. Unbat għanna id-direttiva rezoluzzjoni illi għandu ikunem minn tal-inqas fil-mija ta' responsabiltajiet totali. U għal-kem dan kien meħtieċ ehm, xorta waħda importanti li rridu nifmu illi dan Eh, wassal għal tħassib fejn ċerta pajjiżi żgħar tpoġġa fuqhom piż kbir wis għal benefiċċju tal-Unjoni Ewropea in ġenerali. U uħut minn dawn eh, il-passi eh, ġeluna nidru bħala eh, unjon li trasferixxi l-responsabiltajiet għaliex eh, id-dejn eh, ta' ċerta pajjiżi tressa u ġi trasferit fuq pajjiżi li m'għandhomx id-dejn. U għalhekk jiena f'emenda 829 u 832 sħaqt fuq il-flessibilità tal pat ta' tkabbir u um, sħaqtu kol fuq il-fat illi eh, ġi eh, enfasizzatu kol fit-two-pack punti ħor li kienu kol importanti huwa illi aħna irridu nerġaw naraw kemm dawn il-programmi ta' ċerta pajjiżi qed ikunu ġusti u nerġaw forsi naslu għal rikapitalizzazzjoni tal-ISM. Jiena provajt impoġġi dawn l-emendi bliktar punt, bliktar mod sensittiv minn ma noffendi l ħat eh, U anka sħat fuq dak il-punt tal-trasferiment ta', ta dejn eh, minn pajjiżi b'diffikultà għal pajjiżi li m'għandhomx id-dejn. U bat famenda 390 jiena għawek imħazba fuq eh, l-indipendenza tal banek ċentrali eh, tal-Bank ċentrali tal-Ewropa għaliex nafu x'ġara eh, f'ċipru u diffiċli ħafna li jmur wieħed jasal għal alba ta' dawn l-affarijiet mingħajr ma jagħmel inkjesti iżda kellna situazzjoni simili da mux daqstant kontroversjali fi Spanja fejn inti kollok bidla fil ehm, tmexxija tal-pajjiż u jkun hemm ukoll bidla fil-gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-pajjiż. Ma naħsibx li dan għandu iseħ meta aħna bit-trattat marbuta li kollna banek ċentrali uh, indipendenti. Għal darboħra nerġanejt li dan provajt infasslu uh, b'mod ġenerali ħalli ma nippruvax nippunta subajja lejn eh, pajjiżi partikolari. Provajt infassal dan kollu. Skużawni tgħid is-Sinjura eh, President, nitlobkom illi iżommu l-kwiet f'din eh, il-Kamra. Mela, kwistjoni oħra importanti relatata ma' Trojka minħabba ir-rwol tal bank tal Ċentrali Ewropej, ir-rwol tal-likwidità, sabiex niksbu valutazzjonijiet ta' dak li qed iseħħ fis-settur privat kif dawn jinkisbu u spiss dawn iseħħu taħt pressjoni kbira u għalhekk xtaqt niġbet l-attenzjoni fuq dan l-aspett ma nistgħux ngħidu illi ma, ma, ma nistawx nipermettu illi mm, dak li namlu azzjoniet tagħna joħolqu problema fuq uh, l-indipendenza tal-Banek Ċentrali. Dak kollox minna ħasijaj rigward l-elementi li ressaqtina u issa l-kellima li jmiss il-Sur Diogo. Grazzi ħafna, Sharon. Nixtieq l ewel qabel kollox nifraħ lil kull min ħasem f'dan eh, f'din il-ħidma. għalix il-xol u l-ħidma kolla li saret kienet eh, pozittiva ħafna, il-xol kien pozittiv ħafna u nishti eh, nirringrazzja l-sur um, Othmar Karas għal eh, ħidma tiegħu li dejjem riflettit is-sens komun u għadem tkellem b'mod ġenerali u fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi tiegħu li huwa għamel u għama qatt ma għamel referenza għal każijiet partikolari illi setaw ħolqu eh, asma interna fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk xtaqt nifraħlu partikolarment għal dan naqbel illi hemm bżonn ta' approċċ pragmatiku għal dan ir-rapport. Ma nixtiqux xi ħaġa illi ġelna nadottaw ċerta pożizzjonijiet ideoloġiċi u illi tpoġġina f'sitwazzjoni diffiċli u eh, nidru wis eh, li ninsabu fl-atmosfera eh, ta' qabel l-elezzjoni wis. Jiena konfidenti li ser ikolna dokument fidejna illi jirrifletti il kemm jista' jkun il-maġġoranza. U għalek u għalek li huwa importanti illi nżommu ma' ċerta limiti f'dak li huwa dibattitu m'għandniex nitkellmu biss m'għandniex nitkellmu anzi fuq il-programm relatat ma' stat membru partikolari iktar mill-ieħor, iżda għandna nitkellmu fuq kif l-Unjoni Ewropea irrispondiet għal problemi li kellhom ċerta stati membri u x'lezzjonijiet nistgħu nisalmu għal ġejjini. Jekk aħna nżommu fiħdan dan il-qafas, allura nkunu qed nipproċedu kif suppost U nejt dan bċerta konfidenza li ġej minn pajis il-Portugal illi attualment għaddej minn dan il-program ta' korrezzjoni, program tal-kupru, iżda madana kollu memx għalfen u nisqu fuq min ġel l-istat membru partikolari jisottometi ruħu jew isegwi ċerta program partikolari, din it-tip ta' diskussjoni miex rilevanti għawek. Ovvjament jesistu ċirkostanzi illi eh, għaddew minnom ċerta stati membri li għatma messom seħew, għatma messom ġraw eh, Iżda din hija situazzjoni perfetta li ma kienx eh, fil-verità, fil-realtà. U fil-waqt illi naqbel kompletament illi hemm bżonn insibu bil-soluzzjoni li toffri bilanċ u fil-waqt illi nammetti illi trojka ah, ħadet ċerta passi ħżiena u ċerta passi pozittivi, da ma jfissirx illi eh, l-Unjoni Ewropea kienet kompletament libera minn dan kollu. Issa l-Unjoni Ewropea għandha bżonn soluzzjoni bażata fuq l-idea komunitarja, soluzzjoni intergovernativa mhix se tkun ta' għajjuna. ma nixtieqx noħdilkom ħafna mill-ħin tagħkom għalhekk ser nikkonkludi billi ngħid illi hemm emenda waħda partikolari illi nixtieq nitlob il-co-rapporters illi għatuwa importanza partikolari. Din hija dik li titratta il-situazzjoni tal-erba programmi meta bdew il-programm tal-kupru tagħhom, ġifieri ta' Ċipru, Portugal, il-Greċja u eh, l-Portugal u l-Greċja. Eh, jina assaċ ma fimċ għalix l-informazzjoni illi hija marbuta mal-Portugal bdiet skont uh, reġistrata fis-sena 2007 meta ma konniex għadna bdejna bdiet il-kriżi ekonomika. Dan kien iż-żmien meta it-Trattat tal Lisbona ġi firmat, iżda ma naħsibx illi dan huwa relevanti. Kienu kol il-sena meta uh, meta kienet ukoll is-sena tad-denfil ukoll, iżda dan x'inhu dan mhumiex aspetti relevanti għaliex aħna ħadna il-figuri tal-2007. Ina nidirli illi għanna nżommu l-istess kriterju għall-istati membri kollha ikkonċernati. Għaliex il-Portugal għawek qed tiġi diskriminata, għalhekk jiena ressaqt emenda illi tgħid illi id-data ekonomika għandha tkun l-istess tal-Kustat Membru, jiġifieri il-data għandha tikkorrispondi mas-sena illi fiha imbeda il-programm. Ma naħsibx li dan huwa xejn komplikat. U m'għandix dubju illi reporters u kor reporters jistgħu jaħdmu fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, s sinjura Annie. Grazzi ħafna, Signora President. Nishti uh, eh, inkompli minn fejħalla Diego. Nishti uh, eh, nejt illi l-idea illi noħolqu it-trojka u nirbatuha fil f'pajjiżi bħal Greċja u anke mbagħad wara l-istati membri l-oħra involuti kienet kien pass meħtieġ sabiex nittrattaw is-sitwazzjoni ta' fejn ma kellniex il ma kellniex il mekkaniżmi li suppost fis-seħħ għaliex aħna ma xtaqniex illi jkun hemm falliment komplet. Uh, dak is-sitwazzjoni kieku kienet se tkun ħafna qar u kienet tkun eh, pożizzjoni ta' ħsara kbira mhux biss għall danka anke għall-Unjoni Ewropea kollha kemm jien nixtieq nisħaq fuq dak li qalu mm, kollegi oħra tiegħi illi ġifiri dan ma kienx rapport faċli sabiex wieħed jabbozzah. Naħseb illi żewġ eh, co-rapporters li Ngok u Sur Otman Karas jixirqilhom mhux biss il-grazzi eh, tagħna iżda anka t tifir tagħna li kienet biċċa xogħol diffiċli ħafna u sal-aħħar net bżon bżonn il-wieħed eh, inaqqas id-distak bejn il-stati membri differenti tal-Unjoni Ewropea u provajna niġbdu eh, naħdmu fl-istess direzzjoni sabiex naslu r-riżultati mixtieqa u naħseb illi il-kompromess illi nexxina niksbu jirfletti dan kollu. Naqbel ma dak li qal Jurgen dan ovvjament dan ir-rapport m'għandux jintuża sabiex aħna nużaw bħala odda eh, għal uh, propaganda qabel l-elezzjoni. Iżda il-Parlament Ewropew u jiġi elett b'mod dirett u minħabba il-fatt li l-elezzjonijiet jinsabu wara eh, l-kantuniera viċin ħafna tagħna irridu niżguraw illi dan ir-rapport ikun konsistenti, dokumentat kif xiera u illi jirrifletti l-approċ ġenerali tal-Parlament Ewropew partikolarment eh, għal periodu li jmiss. Naqber ma dak li għal Otmar illi jekk irridu niksbu il-rizultati mixti għaw importanti illi inwarbu l-ideologiji politiċi tagħna Għalli xek ma namlux dan ma jirnexilnix ipoġu fis-seħ da kollu illi qed niskelmu dwaru. Fl-istess waqt irridu nżommu u d-dimajnejna illi d-diskussjonijiet tagħna u r-rapport aħari qed jiġu studjati u eżaminati mill-stati membri kollha, partikolarment minn dawk l-stati membri li huma affettwati minn dawn il-programmi. Ma nistawx eh, naqgħu naqaw fin-nassa illi ninsew illi hemm persuni wara dawn il-figuri eh, approċċi li huma ibbażati fuq l-ideoloġija għandhom jitwarbu dan huwa minnu, iżdejja ma ninsewx li dan huwa messaġġ li aħna għandna nibatu fir-rapport aħħari tagħna li trojka u li pajjiżi ikkonċernatu u eksterntikom eżempju għaliex iva. Aħna qed niddiskutu dwar dan l-aspett, hawnhekk iżda pajjiżi bħal tiegħi, il-Greċja illi qed jiġu eh, qed jiġu studjati mill-viċin ħafna u it-trojka qed teżamina din is-sitwazzjoni u qed titlob lill-awtoritajiet Griki sabiex uh, eh, jaddu liġi sabiex uh, jaddu liġi relatata mal qat ejja e, e, ma ninsewx li l qat fil-Greċja laħaq 28% hija sitt sena li għaddejjin minn deflation fil-Greċja u Dan qed jeddet ukoll il-problema ta' dejn dawn huma tip ta' forum Eh, ta' riformi strutturali illi nixtiequ fl-Istati Membri tagħna jemma niftakru illi m'hemmx soluzzjoni waħda għal pajjiżi membri kollha. Dan mhux possibbli għaliex iċ-ċittadini qed eh, jiżaminaw mill-qrib dak li aħna qed nagħmlu partikolarment fl-Istati Membri li huma affettwati minn dawn il-programmi. Bat nishtiq ngħid li naqbel kompletament ma' Otmar Karas meta qal illi huwa iħoss illi il-metodu tal-Unjoni Ewropea u l-leġiżlazzjoni għandu jiġi meħu, għandu, għandu jiġi konsidrat u għandu jitpoġġa u dimnet. Dan relatat ma dan jiena ressa t'emenda 133 u naħseb li hija relatat ukoll ma' diskussjoni li għandna għawek. Għawek qed ngħidu illi f'perjodu qasir niprovdu għajnuna f'każijiet fejn um, ma jkunx hemm falliment, però fuq meta twila ta' żmien ma nistgħux ngħidu illi dan qed iservi sabiex il jitħallas il-dejn il il ħalli ma jiġix uh, ma jitpoġġiex fuq stati membri oħra. Ovvjament, aħna nifmu li dan u lan, ma rridux nkunu tapis għal eh, minħala 16 fi stati membri oħra, pero nixtiqkom tifmu illi din il-mira tista' tintlaħaq permezz ta' assistenza li tinata l stati membri f'diffikultà li jirġaw jirkupraw u jonoraw l-impenni tagħhom. Barra minn hekk hemm punt ieħor importanti. U naħseb illi hawnhekk ħafna kollegi jaqblu miegħi dwar dan. U importanti li nenfasizzaw dan il-punt. Il-kwistjoni tal-kom ta' kemm il-programmi huma kompatibbli mal-miri strateġiċi, partikolarment meta marbuta mal l-istrateġija 2020. Din l-istrateġija hija importanti ħafna u l-Parlament Ewropew iri tipoġi ħafna attenzjoni fuq din l-istrateġija. Saru ħafna referenzi għal Greċja u jiena nixtieq nikkommenta dwar dan. Ilna nafu l xulxin għal ħafna snin u kif tafu jiena l-inqas persuna li ser naċċetta kritika fuq il-pajis tiegħi il-Greċja u jina l-inqas persona li ma naċċettax kritika fuq il-pajis tiegħi. Iżda u importanti li wieħed jisħaq fuq punt partikolari. Hemm paragrafu li jisħaq fuq il-fatt illi eh, ma sarx progress fil-Greċja. Dan ma sibx li huwa ġust. Eh, ċittadini Grigi Griegi għamlu sagrifiċċji kbar. U naħsbu illi ċittadini tal-Greċja u ta' pajjiżi oħra illi għenu lil greċja jixir ilhom xi ftit ta' rikonoxximent iva ħafna għad irid isir, iżda u riżultati huma tassew pożittivi. Werner. Grazzi Werner. Ja, fil Dank. Äh, Grazzi ħafna, Signora President. Ta' bil-ħaq. Il-programmi kienu għad mibsa f'ħafna pajjiżi. Ir-riformi li ma twettqux fuq bażi ta' bosta snin kellhom isiru mill-lejl għannar nar u malajr kemm jista' jkunu kellhom effetti fuq il-popolazzjonijiet iżda hemm differenzi minn pajjiż għal ieħor. U għalhekk nirringrazzja lil dawk li qegħdin jgħidu li ma rridux nitkellmu favur ċertu ideoloġiji rridu noqogħdu attenti għall-emendi tal-EFD. Anke fir-rigward id-dibattitu pubbliku hemm nuqqas ta' skrutinju demokratiku. Ma nistgħux naffettwaw l-Bank Ċentrali Ewropew jew l-IMF naħa tagħna, nistgħu ngħidu forsi l-affarijiet bħal dawn lill kummissjoni għax reħit irridni fċertu affarijiet, anki tat possibilità li l-Greċe jagħmlu li jridu, affarijiet li ma tantx kienu wartu żgħar naf dan xi fisser anke fir-rigward l-implementazzjoni u l-ksur ta' trattati. Dan japplika l-Ġermanja wkoll. Hemm 300 każ ta' ksur ta' trattati indirizzati kontra l-Ġermanja u dawn għandhom x'jaqsmu mal-fatt li aħna stat federali fit-tieni post hemm il-Greċja u t-tielet Franza. Ġifieri mhix kwistjoni tad-daqs li tkun kbir, medju jew żgħir, imma hija xi ħaġa li għaddejja l xirin ta' snin. Hija xi ħaġa li jenna naraw minn tal-inqas dawn l-aħħar 10 snin u l-Kummissjoni għadet hemm bidejja fuq żaqqa ma intervjenitx. Dan l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. It-tieni punt, it-talba li jkun hemm iktar skrutinju demokratiku. U li e, sa trojka kienet xi miżura ta' emerġenza. Ma nappoġġax dan il-punt, is-Sinjura Podimata qalet darba wara l-oħra li ma kien hemm l-ebda soluzzjoni oħra. Nappoġġa dan li qalet ma kien strumenti dak iż-żmien fidejna u laqqas kellna mudelli x'napplikaw jew xi tip ta' mudell makroekonomiku li nistgħu nitħattu fuqu, imma l-miżuri kollha li aħna għamilna ġew maqbula fid-dettall mal-pajjiżi konċernati. U ċipru kien l-unika każ fejn l-affarijiet żgarraw għaliex il-talba tal-gvern ċipriot kienet li depositi kollha jiddaħlu. Kienet talba tal-gvern ċipriot li kellu jerġe, kella tiġa tiġi eżaminata mill-ġdid mitrojka ma kienx deċiżjoni ta' ħamma tal-gvern Ċipriot. U dan huwa ċar. Fil-Greċja mbagħad ma rridx noqgħod neżaġeraw wisq hawnhekk. Imma għani semmiet l-emenda 226 li Rudi Krazza ma tantx oġbitu. ma tantx Isu il pajizi kolla għamlu kollox aħjar mill-Greċja, ma tistax argumenta kontra dan, forsi l-lingwaġġ huwa daqsxejn aħrax hawnhekk, imma il-verità ma tistax iddoqgħod iddur mal-lowża, il-verità diki. U hawnhekk dak li jintqalu minnu li l-istati membri kienu taħt pressjoni kbira. Dan japplika biss għal Portugal. Għaliex il pajizi l pajjiżi tafaw il-ġabla fuq saqajhom f'ħafna każijiet u nafu li il-Portugal ridna ninsistu li ikun hemm salvataġġ għalihom min għamel dan il-Kummissjoni komplet tinsisti u l-inqodu nipuntaw subajna kontra trojka ma jagħmel sens, nittama li ċarajt dan il-punt. Issa nixtieq nitkellem dwar il-problemi tal-kostruzzjoni ta' żona euro. Fil-Parlament meta tkellimna dwar l-implementazzjoni mill-1994 naf id-dibattitu kif sar dwar il-patt ta' stabilta' u tkabbir u l-fatt illi fis-sena 2000 il-Graċja talbet għamlet talba tard li waslet tard fuq ċertu ċifri Jiena dak iż-żmien għatlura astjanejt, iva astjanejt għax ma konċ ċert x'ġara eżattament. Il-fatt huwa li hawn konna ġexxejna fuq bażi ta' konnessjoni politika. U dan kien l-isfond għal sħubija tal-Greċja fiż-żona euro, il-patt ta' stabilta' u tkabbir inkiser l-ewwel darba mill-Ġermanja u Franza u mhux il-Greċja, il-Ġermanja il greċja il il greċja il ġermanja L-ewwel u mbagħad Franza erba' snin wara għamlu l-affarijiet iktar flessibbli u dan fisser biex l-istrument ma kienx iktar daqshekk effettiv. Jekk noqogħdu nippuntaw stabilità, nippuntaw subajna kontra dawk il-pajjiżi żgħar li ma osservawx il-patt ta' stabilità ta' tkabbir, ma tantx hemm sens, irridu naraw min sal-2005 kien kiser il-patt ta' stabilità tkabbir erba' darbiet, qed nitkellem dwar il-Ġermanja flimkien ma' Franza. u kull ma bataw minn din il-kwistjoni kienet li rċevow itra blu, ekkenu sejħu la dak iż-żmien. U l-elit politiku jisu mux jisu ma jistax iżomm mal-patt u jekk ma jistax jagħmlu daw huma għalfejn għandna noqogħdu nakkużaw il-pajjiż iżgħar. Forsi stajna namlu l-affarijiet mod differenti, ma il-konsegwenza tal-affarijiet waslet biex l-affarijiet ħallejnijom għal tard wisq għal bosta snin u hemm responsabilità u naħseb il-Kummissjoni għandha ċertu responsabilità anke fir rigward dan ir-rapport jekk mhux ser jintuża bħala strument elettorali għall loqsma tal-politika. Allura aħna rridu konna bilanċ xira, rridu ngħidu li ċertu pajjiżi kien hemm nuqqas ta' kuraġġ politiku u niċċaraw l-affarijiet darba dejjem. Dawn huwa affarijiet li kulħadd kien jaf bihom fis-sena 2000 fil-Ġermanja aħna konna isna il- pazjent marit tal-Ewropa. Jiena ma konċ membru dak iż-żmien tal-partit fil-gvern. Il-gvern kellu aġenda u d-diemu u din kienet aġenda kontra oqsma tal-istess partit li tal-gvern. Schröder irriskja l-elezzjoni tiegħu mill-ġdid u ma tantx qed nara li l-Greċja huma wisq lesti palissa għal dawk il-partiti li jappartienu għal klans familjari ma tantx qed lesti li jidħlu għal dil-biċċa xogħol. Qed naraw il-kamerat parlamentari li talaq issa u jien nassuma nassumi li hemm aġenda politika. It-tim tal-kamera s'issa telqu. Għamlu xogħolhom u s'issa telqu. Grazzi. Il-President. Grazzi, issa Nikolas Xuntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ανακάλυψε. Jien naqbel ma xaħġa ma Sor Langen fil-verità dwar xi ħaġa missa U jiddispjaċini li il-tim tal-Europol TV qiegħed hawnhekk iktar. Inti telmenta ma forsi tista' tagħmel xi ħaġa. President, fuq il-kwistjoni ta' ċittadini Ewropej li qed jippruvaw jisimgħu x'qed ngħidu hawnhekk nixtieq ngħidha li ġej. Matul ir-rapport u meta rassaqna l-emendi, jiena smajt żewġ kommenti minn kollegi. Waħda kienet it-testana ma se jkun wieħed daqshekk ideoloġiku u it-tieni kumment fost il-bosta kummenti li saru kien li ma tantxanna noqogħdu nużawh bħala strument elettorali, għal kampanja elettorali. Jimmu għot nispiega kif wasan hawn, jisek qed titbissem u forsi memx għalfej noqgħod intawal wis, ma nafx taqbilx miegħi, imma inna naħdmu dwar dan ir-rapport biex nwasluħ qabel il-tmim tal-mandat u qabel l-elezzjonijiet. Jiġifieri n nis fuq xiex kif ħajkonkludu? X'inhu dan ir-rapport? Ma stajniex naħdmu qabel, stajna naħdmu qabel u xek taħt l-istess kondizjonijiet u mhux naslu eżatt fuq l-adba tal-elezzjonijiet. It-tieni, fl-opinjoni tiegħi, il-poplu Grik mhux qed jistenna li nisiltu konklużjonijiet minn dan ir-rapport li ħantemmu fit-tmiem ta' Marzu u mhux qed jistennew li r-rapport jispjega dak li esperjenza f'dawn l-aħħar erba' snin, diġà ħadu l-konklużjonijiet tagħhom u diġa' dan ħataraħ rifless fil-riżultati elettorali kemm fil-Greċja kif ukoll pajjiżi oħrajn, imma hawnhekk qed inkunu ipokriti. U ħnispjega għalfejn. Il-memorandum u trojka elbu l-affarijiet ta' taħt fuq, mhux biss fil-Greċja ma f'ħafna pajjiżi oħrajn. Fir-rapport tagħna aħna najdu illi r-reżistenza politika kienet waħda mill- punti li dajfu l-implementazzjoni tal-programm ek navalwaw is-sitwazzjoni aħna. U allura xin hija l-problema politika hawnhekk? Il-poplu mhux qed jistenna li il rapport jistabilixxi x'inhuma l-problemi, in-nies jafu ma l-problemi, ma jagħmilx ħażin li jkollna xi spjegazzjonijiet ta' ma ejn nispjegaw l-affarijiet, ejn nispjegaw li dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa eżerċizzju ta' skrutinju demokratiku, jekk tridu qed nużaw is-setat tal-Parlament Ewropew, iżda dak li qed nagħmlu hawnhekk huwa eżerċizzju xi ħaġa li n-nies qegħdin jesperjenzaw f'pajjiżhom. Allura fuq xi qed nitkellmu hawnhekk. In-nies iridu jaraw li r-rapport tas-sew jirrifletti dak li qed jiġri f'pajjiżhom u fejn hemm problema politika. Jekk qabel l-elezzjonijiet Ewropej nibatu messaġġ illi aħna għadna qed immissu r-realtà bidejna fuq il-post din tkun aħbar tajba, rridu niżguraw li n-nies ikunu f'kuntatt ma' dak li qed jiġri, qed nitkellmu dwar responsabilità demokratika hawnhekk. Aħna rridu nagħtu prova tal-fatt li aħna qed nifmu dak li qed jiġri nkella jkun żball. L-emendi li jiena ressaqt huma marbuta ma' fatti, ċifri u avvenimenti li ġraw. Nixtieq niċċaraħ dan, ħan nispjega ruħi. Aħna organizzajna smieħ u tinħares lej kollega Finlandiża hawnhekk, eh, Finlandiża hawnhekk għax qal li kien hemm qisu eh, kampanja elettorali kien hemm trojka imma fis-27 ta' Marzu 2012 aħna kellna smieħ mhux fi żmien il-kampanja elettorali, ġveri ħafna żmien ilu li konna organizzajna dan ismieħ. dispieċin li qed ngħid lilek personalment, imma kien hemm problemi bil-legalità u problemi fir rigward ir-riżultat tal-programmi ta' ġustament. Ejjen ħarsu lejn il-kwistjoni ta' legalità u leġittimità skont il-programm, skont ir-rapport, fejn hemm problema. Aħna l-koll rikonoxxejna illi trojka ma kienieċ leċita, ma kienieċ leġittima, ma kienieċ legali, dan konkludejn mill bidunet u ngħidu dwar ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fiħdan it-Trojka. Fuq il-Kummissjoni Ewropea qed nitkellem. Għandha ħafna mistoqsijiet u ħafna twiġibiet. Il-Kummissjoni Ewropea suppost huma l-assis ta' trattati Iġifiri mux għaddin najdulom ikunu sovversivi, għed najdulom biex zomu għajnejom fuq il-leġizlazzjoni Ewropea u billi ħarġu bil-program ta' Trojka kienu għed jamlu ksur ta' leġizlazzjoni Ewropea tas-sew u kienu konxi ta' dan bisħiħ. Aħna responsabli li namlu skrutinju għal-Kommissjoni Ewropea. Musa għod nitkellem dwar l-IMF, il-Kommissjoni Ewropea ma titta rendi kont il-ħadd, miex responsabli li ma diċ irwol taħħa tagħha bħala assist ta' trattati, naħseb li nistgħu nżommuhom responsabbli u għal daqstant aħna għandna dritt ta' skrutinju. Ma rridx najikom bid-diskors tiegħi u ta' għalwis, imma fir-rigward il-leġittimità, il-legalità, il- kemmu leċitu dal-programm, eċetera, hemm ħafna x'nistgħu ngħidu. Fuq il-programmi ta' salvataġġi nirrispetta l-opinjoni tal-kollega imma kif ħan evalwaw u nivalutaw il-programmi. Mannix natu ħarsa lejn il-kwistjoni tal-leġittimità soċjali dawn affarijiet ġenerali jew le. Hemm emenda, hemm silta li tgħid illi il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali ma kienitx torbot li trajka. Fuq ekket nitkellmu verament il-Kummissjoni Ewropea fil-miftuħ qalu li kisru il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali xi fisser dan li ma jridu xi u din il-karta il-programmi marru kontra l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u nistantikom bosta eżempji. Il-kollega tiegħi jirrefera għal liġi dwar il-tkeċċijiet tal-massa, l-kwistjoni tal-ftehimiet kollettivi u għalhekk hemm ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea Mhux qed noqgħod nitkellem dwar tipi differenti ta' leġiżlazzjoni imma fuq din. Fuq ir-riżultati issa kien hemm ħafna emendi li kwotaw ċifri u figuri, ġifri mhix ħaġa li jien avventajt hawnhekk minn żniedi. Din mhix valutazzjoni politika, imma qed nitkellmu dwar ċifri u figuri huwa estremament importanti għaliex irridu nivvalutaw is-sitwazzjoni kif inhi u x'ser nagħmlu. Irridu l-ewwel qabel kollox nieħdu nota tal-fatt li kien hemm diżastru u mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu. Ma stax ngħidu eh, ma stajna nagħmlu xejn iktar. Le, stajna nagħmlu xi ħaġa skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hemm min qed jgħid li rridu nkomplu b'dan ix-xogħol biex intemmuh muħtar dejjem. Issa, kien hemm żjara fil-Greċja u naħseb li kien hemm tentattiv biex dan jiġi sfruttat politikament. Ejjen nkunu onesti hawnhekk, kien hemm min ħareġ bi konklużjonijiet iżda hawnhekk fuq xi nitkellmu. Qed nitkellmu dwar l-immaġni u reputazzjoni tal-Parlament Ewropew. Nittama li l-kollegi jistgħu jappoġġaw l-emendi tiegħi. Skużani, Sinjura President. Skużani kelli kelli ninterrompik fuq kwistjoni tant importanti kien eh, tlet kellima oħra u nittamel il-rapporter ikun jista' jipprovdi tweġibit. Jekk iġobkom żommu aktar fil-qosor għaliex għandna ħafna kellima mill-pajjiżi konċernati. Rodi Krazza jmiss, jekk Grazzi, Sinjura President. L-ewwel nishtiq nixtieq nirringrazzja l-rapporters għal ħin li qattaw u għall-isforzi kollha li għamlu biex faslu dan ir-rapport. Iżjarat fil-pajjiżi konċernati, jiena kontem meta konu żaru pajjiżi, l-Greċja, ċipru, skużawni, u rrit nara kif dawn jistaw jifmu eżattament id-dimensjonijiet kollha tas-sitwazzjoni u huma ltaqgħu mal-partiti politiċi fil-Parlament Grik, ecc. Issa, li lin mill-fatt li dal-waqt jkun hemm il-kampanja elettorali, Jiena naħseb illi għanna nkunu realistiċi u nuru sens ta' responsabilta meta naħdmu fuq dan ir-rapport, għalli aħna qegħdin ta' skrutinju, iċ-ċittadini qed iżommu għajnejhom fuq x'qed nagħmlu u għal daqstant qed iżommu għajnejhom fuq il-laqdiet politiċi. Ħadd ma jista' jgħid li ma kienx hemm ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea fuq bosta drabi. hemm nuqqas ta' leġittimità minkejja dan naħseb li l-istituzzjonijiet fi trojka huma istituzzjonijiet leġittimi. Issa, jekk l-IMF kellhom ikunu involuti hawnhekk fl-Ewropa jew le, hija kwistjoni differenti, imma dawn huma istituzzjonijiet li aħna membri għalihom u għandna dritt li nitolbu assistenza minn għandhom. Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew, dawn istituzzjonijiet leġittimi. Imma hawnhekk qed nitkellmu dwar il-proċeduri. Ma naħsibx li l-proċeduri li ntużaw kienu jimxu pari passu ma' demokrazija Ewropea. Aħna rridu konsultazzjoni, il-Parlament Ewropew kien involut ftit imma mhux taqseg. U għalhekk hemm distakki ċari li jurtawna u ovvjament iva rridu nsemmuhom dawn. Hemm il-kwistjoni tal-implementazzjoni tal-programmi fiskali, il-partit tiegħi kien l-ewwel wieħed li kundanna dan l-approċċ u mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni kollha tal-iżvalutar domestiku u riformi domestiċi. U d-diffikultà li ċertu pajjiżi, speċjalment pajjiżi, kellhom biex jħarsu l kalendarju u l-iskadenzi li kien fil-programmi ta' ġustament. Dawn kollha kwistjonijiet li nistgħu niddibattuhom, iżda rridu verament nitolbu ħafna minn fusna. Rridu naraw x'jeħtieġ isir issa kif dawn il-programmi ta' ġustament jistgħu jiġu mtemmija bl-aqwa mod possibbli sabiex niżguraw illi jkun hemm bilanċ soċjali u ġustizzja soċjali fil-pajjiżi tagħna. U sabiex il-mekkaniżmi kollha ta' supervizjoni li qegħdin fis-seħħ ikunu parti mill-laki komunitarju. Jiena verament sodisfatta li Othmar Karas emenda ressa l-emendi fir-rigward il-Greċa u rrikonoxxa li kien hemm riformi li twettqu, riformi bla ruqux nixel u kien hemm ħafna kisbiet min-naħa tal-Greċa, grazzi ta' dan. Ejjen ħadu ħarsa lejn il-qat, lejn ir-rati kajmani ħafna tal-tkabbir Umbat irridu naraw kif dan ħajiddaħħal fil-valutazzjoni ħarija, kif ukoll il-sostenibilità u l-vulnerabilità tad-dejn. U għalhekk qed nagħtu opportunità biex dak li jkun għamil żball ikun jista' jagħmel tajjeb għalih. In-popli għamlu sagrifiċċji kbar, sagrifiċċju kollettiv, u aħna rridu nkunu konxi tal-fatt li rrid ikun hemm plas primarju u aħna rridu niżguraw li jkun hemm tkabbir ekonomiku fil-pajjiżi tagħna. Għalhekk il-Parlament Ewropew jeħtieġ jiffoka fuq il-passi li jmiss issa. Aħna mhux il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, aħna entità politika. U għalhekk irridu nagħtu ħarsa lejn dak li qed ser jiġri issa. rridu nagħtu ħarsa lejn aspetti pozittivi u dawk negattivi u naraw kif nistaw inħadnu dak li sar biex bekk nkunu nistaw nimxu l-qoddim. Dak li spiritu tal-emendi tijaj u musan qod nidħol iktar fid-dettall għax il-ħina tijafas. Is-sur Zalba. Grazzi, Signora Krazza, issa nad il-mikrofonu l-sur Oli Schmidt. Għanżon fil-qosor. Signora President, qabel qalet li hemm pajjiżi li huma aktar imħazmi minn oħrajn. Jien naħseb il-pajjiżi kollha huma konċernati, speċjalment dawk li mhumiex parti miż-żona euro. Jekk ma nġimgħux żewġ issa pajjiżi qatt ma ħajsieħ fiż-żona euro, minn neqqas minn dik ċert. Vera pajt mistaġeb, nirrispetta l-sur Karas u l-kollega l-oħrajn, iżda dinija ideoloġija, xejn aktar u dinija entità politika U għalhekk qegħdin hawn wara kollox, aħna mhux ta' teknika u ta' bilħaq. Din hija kwistjoni li tiswa u nifhem li fl-aħħar mill-aħħar ħajkun hemm xi kompromessi, kważi dejjem hekk jiġri u jiena ħansegwi x-shadows tiegħi. Iżda jiena nixtieq nisħaq minn tal-inqas li din hija kwistjoni estremament sensittiva u għalija li li 40 sena kważi fil-politika, ir-responsabilità personali u kollettiva hija l-qofol tad-demokrazija, xi kultant tmur li lin mill-ideoloġiji politiċi għaliex tkun zgarrajt. ġra li li li darba u kon dizappuntat dak iż-żmien u għalhekk kon dizappuntat mill-Prim Ministru Grik ma kien għamet assolutament xejn meta ġi hawnhekk qudiemna u għalhekk hija parti mid-demokrazija u għalhekk m'hemmx għalfejn noqogħdu ngħidu hawnhekk, nixtieq nikkonkludi billi ngħid il-kollegi li f'Mejju fl-2000, fis-sena 2000, aħna aċċettajna u dattajna rapport mill-kollega Robert Goebbels fejn edna li l-Greċja tittisiħa fiż-żona euro. Rajt hawnhekk jgħat qoddimi dan ir-rapportu verament interessanti u aċċettajna kollox. Aċċettajna kollox. Pervanx Beres kienet prezenti u koll t-vota, Otmar Koras kienem jivvota, Werner Langen kien hemmhekk jivvota u anke Ole Schmidt kien hemmhekk jivvota. Aħna għandna xe responsabilta jew fuq din jien ngħid iva. Għandna responsabilità, grazzi. Grazzi Sur Schmidt, issa ngħaddi l-mikrofonu l sinjura Spadapolis għal minuta għaliex il-ħin verament qed jafas u rridu nagħdu l-mikrofonu lil co-rapporters. Għal minuta anki jekk m'intix membru tal-kumitat ħanaddilek il-mikrofonu xorta waħda preżenti. jekk jogħġbok żomm mal-minuta. Grazzi, jien minix membru tal-Kumitat Ekon, iżda jiena nirrappreżenta il-poplu Ċipriot u ġala darba kien hemm ħafna referenzi għal Ċipru fid-diskussjoni ta' dan ir-rapport ħassejt l-importanti nitkellem. Jiena ressaqt 11 l-emenda. L-iktar waħda importanti hija l-emenda 227. Din tispjega kif l-iktar pajis li kien tajjeb fil-imġiba tiegħu fiż-żona euro biex jissieħeb kellu jaċċetta MOU, memorandum taqbil. Issa f'Mejju tal-2011 kien hemm deċiżjonijiet li ttieħdu u l-kriżi Griega swiet il-Ċipru ammont enormi ta' flus u perċentwal qoli tal-prodott gross domestiku tagħna 4.5 biljun. Għalhekk tlabna l-lajnuna, ma flok ksibna solidarjetà Ewropea. Spiċċajna inqatawna l-fondi. U għalek nittama li għonim ġustizja fil-konfront ta' ċipru, Iva wa minnu li tlifna ammont kbir 4.5 biljun euro, tlabna għal iktar minn hekk u fl-aħħar ksibna 10. U dan juri fiċar li hemm differenzi bejn il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali Dawn il-miżuri ta' austerita li ma jimxux jitfit ma tkabbir ma jwaslu għal-ebda frott. Ma jistax ikollok approċ fejn kulħadd ikollu l-istess regoli li japplika bl-istess ma tal-kulħadd, m'hemmx soluzzjonijiet maġiċi, dan ma jsolvix il-problemi u rajna l-affarijiet li ġraw f'Dexja hawnhekk fi Brussell talbu għal 100 biljun euro kellhom problema dawn li nagħtuhom aħna tlabna biss għal 5.6 biljun euro u naħseb li dan żball enormi li ġara fil-konfrontana. Sur Langen għalli aħna tlabna l herkat da mux minnu, tittob provdi evidenza għal dan, da mux veru, ma, prov, ma tlabniex għalih. Jien naħseb l-elementi li ressaqt, ħadax fil-fat, jindirizzaw il-qofol tal-kwistjoni u nittama li jiġu adottati mill-kumitat tagħkom. Issa naddi l-mikrofonu li korra Portez l-ewwel sur Karas fisem il-PPE. Otmar. Nixtieq ngħid grazzi, grazzi ta' din id-diskussjoni u l-kunsens bażiku li hemm fuq l-għamla tar-rapport. Għanna nkunu nistgħu nipplementaw għamil aktar fis possibbli. Biex nagħmlu dan nitolbu l poċ tagħkom ma nistgħux nimxu għarrasna. rasna Grazzi ħafna tad diskussjoni u għatħejja tal-emendi ta' kompromess. Grazzi. Grazzi Sur Karas fisem l-SND is-sur Ingok. Kemtejn biex intem dan id-dibattitu. Jiena tajt widen il-kulħadd u naħseb illi l-kellima kollha li tkellmu konċi li din li dan huwa rapport sensittiv u simboliku u naħseb li kulħadd jixtieq illi l-Parlament Ewropew jadotta pożizzjoni b'saħħitha qabel it-tmim tal-mandat għaliex din hija l-unika istituzzjoni direttament eletta mill-poplu u rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan fil-futur, dwar il-prinċipji għall-assistenza motija l pajjiżi u b'mod partikolari anke l pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiena verament soddisfatt, nixtieq nirringrazzja lil Werner Langen għaliex anki sur Werner Langer konferma l-lum illi l-abbozz li prezentajna huwa punta tluq eċċellenti u nittama li għabbażi ta' dan l-abbozz nkunu nistaw insawru fl-imkien maġġoranza b'saħħitha. Ħafna nies saħqu illi mandux ikun hemm ideoloġija, kważi kulħadd qalu dan. Interessanti. Jien nixtieq ngħid illi qabel kien hemm ħafna nies li kienu ħadnu l-ideoloġija u kienu jaħsbu li l-istati kienu soluzzjoni, missa jisu kullħat jiponta subaj lejn l-istati. Jekk aħna misser ikonna ideoloġija, fuq xiex ħan ibbażaw? Fuq ir-realtà. Matul ħajti, jiena ibbazajt li l-nifsi fuq ċifri. Otmar għalenna li ċifri ma tanċajdu nawiz. Iżda ċifri rasom jibsa. Sitt snin ta' reċessjoni fil-Greċa, erba snin jew ħames snin f'pajjiżi oħrajn li qegħdin ta' programm ta' ġustament ekonomiku, kabbir kajman fl-Irlanda, livelli ta' dejn kullimkien b'tista' tgħid li tlieta minn min dawn l-erba' pajjiżi għandhom livell ta' dejn li huwa iktar minn mija u 20% li skont l-IMF huwa l-level li m'għandekx taqbżu l-effetti kollha li kontribuxxu għal kriżi għadhom kollem, ma stax tajt li l-kriżi ebet u kollox wartu żar. Hemm ċifri qegħdin hemm u l-IMF qed jgħidilna li l-multiplikaturi budġetarji huma wieħed għal ħamsa. 10 euro frankati fil-qasam fiskali 10 miljun euro eh, eh, eh, ġew frankati fil-qasam fiskali fisser li jissem xejra li qed wassal għar-reċessjoni kważi. Wara ċifri hemm nies, nisa u rġiel. Fidejn issa l-Kommissjoni illi jindirizzaw il-problemi. Iżda rridu nivalutaw l-impatt tal-ftejemiet soċjali jew in-nuqqas tagħhom u nibbażawhom fuq l-ekonomija. Fil-Portugal hemm dibattitu dwar il-ftehim soċjali fuq il-paga minima li indirizzati trojka u appunt li aħna neħtieġu nindirizzaw għaliex min irid jiddeċiedi fuq xaġa bħal din. Meta l-imsieħba soċjali jaqblu, meta jkun hemm konsensus possibbli f'pajjiż f'qafas demokratiku. Il-trojka intitolati li jgħidu li din, dan il-fejm ma japplikax, it-trojka stess laqas għandhom bażi legali u l-intop fuq dan għadu maġi deċis imkien fl-Europa, ġifiri hemm problemi reali. U għalek jien naqbel mal-punti ta' tħassib li Sharon Bowles li telqet issa tkellmet dwarhom. Fir-rigward l-azzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ma naħsibx li hija problema tal-indipendenza ta' dan il-Bank Ċentrali Ewropew imma l-mandat għandu mandat biex jimponi program ta' salvataġġ fl-Irlanda għandu mandat biex jitkellem dwar ristrutturar jew le ta' dejn Grik? Qatt ma ġie diskuss dan il-punt. U dan u wassanna għal kwistjoni demokratika. Jien naqbel ma' rapporter, il-kwistjoni ewlenija hija l-kwistjoni demokratika. U mhux vizavi il-korrapporter tiegħi biss, kulħadd hawnhekk kien favur li l-Greċja tidħol fil-patta stabilta u tkabbir li jwassal għal Fond Monetarju Ewropew mal-gvernijiet demokratiċi, nafu f'dan il-Parlament Ewropew li dan ifisser il-metodu komunitarju. U tkun minn fejn tkun ġej fil-familja politika, fil-gruppi politiċi, id-demokrazija l-unika triq biex tiddeċiedi Jekk aħna rridu nimponu xi xorta ta' politika, bid-demokrazija rridu nimxu, dan kollu qiegħed hemm hemm modi kif nistgħu nsawru kompromess tajjeb dejjem jekk kulħadd ikun konstruttiv. U mhux jisfaxxa dak li diġà sar u twettaq kif hemm xnijat li sejr isir. Grazzi lil kulħadd kontent mill-kummenti li saru hawnhekk u jiena ħankun preżenti fil-laqgħa ta' shadow Rapporter żgħada biex insawru dan ir-rapport flimkien. Grazzi sur Gok. Hemm possibilità li għadha ma ġietx konfermata li konna t-tieni konsiderazzjoni tal-emendi nar l-20 ta' frar ta' sena 2014. Iżda ovvjament dan għadu ma ġietx konfermat. Malli ikonna konferma narfukom. Il-votazzjoni fil-Kumitat Ekon ser tkun l-24 ta' frar u l-votazzjoni ser isseħ mbagħad fil-plenarju fil-plenarja ta', ta Marzu. Nivvotaw fil-għada fil-disa ta' fil-ħodu l-intaqaw għal-Kumitat u jkun laqa konġunta bejn il-Kumitat Ekon u l-Kumitat Libe. Grazie l-kulħadd.